Okay, colleagues, let's, let's start, although... Um... Aziz kollegi, nistaw nibdew volja għataw biss numru limitat ta' MPs zawnek prezenti attualment kif tafu dana għat jiġu upstreamed. U ħajkolna zewċ sessjoni soħra l-lum fil kontesta l inkjesta tagħna li għadha d-dejja l-ewwel parti għandha x'taqsam mas-sigurtà tal-IT fl-istituzzjonijiet Ewropej u t-tieni parti ħadd tiġi dedikata rwol ta' sorveljanza parlamentari tal-servizzi ta' intelligenza fuq livell nazzjonali fi żmien ta' sorveljanza tal-massa, tielet parti ta' dan is-suġġett ġifieri. Ħaġa li tiġa trattajna qabel li jekk ma eġġezzjoni nipproponu li l-aġenda tiġi adottata hekk kif inhi u nibdew mingħajr aktar telf ta' ħin. zewċ żewġ esperti l llum u ħanisimgħu stqarrijiet minna naħa s Sur Ronald Prince li huwa direttur u il-kofundatur ta' Fox IT, kumpanija illi hija u koll involuta fil biex issolvi ċertu problemi kważi fl-Ewropa bħal każi ta' Belgapcom per eżempju. Umbat għanna is-sur Freddy Dezer illi huwa l-kap tal- Computer Emergency Response Team, il-marufa bħala CERT EU, u din hija responsabbli mis-sigurtà tal-teknoloġija informatika tas istazzjonijiet Ewropej kollha, ġifier inkluż aħna. U eh, li tagħmel hawnhekk huwa li tejn lil kumpaniji sabiex jipprevjenu ċertu hacking u problemi flassi u fi sistemi tagħhom imbagħad għandna wkoll l-sur Vilella li huwa li ħsieb is-servizzi ta' Teknoloġija u s sur Luka paljon l-ħar kellim għallum li għal uffiċjal ta' sigurta tal-lisa jħuħsib sistemi tal-IT gbar, sistemi bħal Vissis u l-Eurodoc illi kif nafu għandhom ħafna data personali li hija ta' natura sensittiva għalhekk titinżamm sikura kemm jista' jkun. Ħanitlob li kulħadd jagħti introduzzjoni qasira massimu ta' 10 minuti mbagħad niftħu diskussjoni għal mistoqsijiet u jkollkom iċ-ċans li intom tkun tistgħu tweġbu u wkoll tindirizzaw xi punti partikolari. Sur Prince fidejk. Iva, grazzi ħafna tal-istudentuni jiena għamilt iva preparamenti anki biex niddiskuti ma'kom illum f'dan id-dibattitu u l-ewwel ħaġa ħanitkellem dwar l-investigazzjoni ta' Belgacom u dak li ġara f'Belgacom saqgħod nidħol fid-dettall ħafna temmek naħseb illi sa' għal klijenti tiegħi li eh, jikxfu l-affajt li jridu jikxfu huma, per hemm xi affajt li xtaqt naqsam magħkom, aħna nvoluti hawnhekk u inna nvoluti wkoll fl-investigazzjoni ta' każijiet ta' spionaċ. U li nistgħu naraw aħna huwa x'jistgħu jagħmlu l-klijenti tagħna biex jiprevjenu li jisaxħu l-affarijiet. U Aħna notajna wkoll ċertu aspetti li xtaqna niddiskutu magħkom, anke hemm il-fażi mbagħad tar-rispons fejn idħlu aħna ġifieri. Jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn aħna nħossu li hemm xi ħaġa mhux kif suppost għaddejjin affarijiet strambi, aħna nagħmlu l-ekkim sejħa sniffing technology DPI biex naraw eżattament x'qed tiġri u x'mhux qed jiġri. Unbat ikun hemm ovvjament fażi ta' investigazzjoni. Ovvjament hemm bżonn ta' ħafna riżorsi biex naraw x'qed jiġri f'netwerk partikolari. U li naraw huwa illi il-klient tagħna L-affarijiet li jinteressaw lilu, l-affarijiet li konċerna huwa differenti mill-klient tal-klient biex niftemu. huma kull ma jridu li kollom netwerk aktar nadif, aktar sigur, aħna dak li namlu. Ovvjament hemm ħafna mistoqsijiet li ma jistax jiġu mwieġba lix ma jeżisti l-ebda intenzjoni diretta li jiġu investigati ċertu aspetti minnis nies li jimpiegawna. ħafna drabi li jiġri l-investigazzjoni tagħna tispiċċa tqajjem ħafna iktar mistoqsijiet minn għamel dan għalfejn xriedu. Ovvjament tistgħu tapprezzaw illi jekk tħarsu lejn l-istampa aktar ġenerali hija tassew ħasser li mhux dejjem ikollna tweġiba l dawn il-mistoqsijiet. Imbagħad id-datazzjoni hemm ħafna organizzazzjonijiet li jippruvaw jaraw x'qed jiġri anke fin-netwerk tagħna stess kif nafu il-computers jistgħu jiġu ħakjati, tista' tidħol fis-sistema u jekk dana jiġri aħna rridu li jkun hemm id-datazzjoni mbagħad nikxfu l-affarijiet naraw x'ġara. U ħafna organizzazzjonijiet li semmew dal-aħħar fl-istampa wkoll jista' jkollhom xi malware għaddej u jagħmlu l-investigazzjoni huma stess u jaraw aħna għamilna l-kontrolli tagħna u uh, kieġeb komissa insew ma tkomx għalfejn uh, id-defsum neħilkom hawnhekk ukoll. Ħaddu daqsxejn stramba li inti qed jintafqu ħafna flus hawnhekk għandek organizzazzjoni li għadin jgħidu għal ħna xajna dil-kaxxa sa kaxxa kollox sew minna kieġobkom daqsek titħlu iktar fija l-ħagġa oħrajn li jonfqu il-belli liri biex ikun hemm id-detezzjoni u biex jaraw eżattament qed jiġix ma jiġrix. Imbagħad għandna kumpaniji wkoll joħorġu pereżempju stqarri l istampa li jgħidu li huma ċerti li ma ġewx effettwati, ma nafx daw in-nies li jista' jamlu hekk jistaw li jkunu ċerti li żgur ma m'għandhomx problemi jistaw jaħdmu għall-kumpanija tiegħi. Issa, aħna għandna ħafna klijenti illi jippruvaw jagħmlu network sikuri kemm jista' jkun aħna jkollna apparat speċjali għal dan ilan. Jkonna Ikonna per eżempju power grids u koll li nesportaw ħafna dan it-tip ta' tamir l-erbarkajan ta' dinja iżda mhux fl-Ewropa. U mhux għax ma nippruvaw ximbijaw lill-Ewropa, imma donna hawnhekk daqsxejn inġenwi aħna u donnu minn lina li ħadd ma jista' jmissna li dal-problemi ma jiġux għandna. Naraw ukoll li jeżistu organizzazzjonijiet li huma lesti jinvestu sabiex ikunu Sikuri. U jaċċertaw li jixtru tamir l-aqwa li jeżisti u li jimpjegaw l-aqwa nies għal dan it-tip ta' xogħol. Jekk ma tamil hekk ovvjament il-problema tkun li inti dejjem tażel l-iktar soluzzjoni l-inqas anti soluzzjoni tiswa l-flus illi mhux neċessarjament tkun l-aqwa waħda però. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' fattibilità. Inti kollok sistemi li joffru dan it-tamir illi kopri kollox ikun hemm industri li jibnu prodotti sabiex jipproteġu l gvernijiet tagħhom sabiex iħarsu s-sigriti propju tagħhom. Aħna fl-Ewropa pereżempju għandna prodotti li huma provati sabiex jintużaw fl-Unjoni fl-Ewropa stess għal dawk il-kwistjoni li jkunu tassew ta' natura konfidenzjali top secret. Però danna ovvjament iwassal għal sistemi li jiswew ħafna flus. l-imbat ma jkunx daqshekk fattibli minn kalla jgħanna ħafna sigurtà ma tiswa wisq. Għalhekk aħna duna naraw eżattament xirridu nagħmlu kemm aħna lesti li ninvestu sabiex nipprevjenu l-ispjonaġġ. Grazzi ħafna. Issa s-sur dezer għal 10 minuti. Grazzi. Grazzi, signor Presidenta għal-istudentni għawnek. Jena nishtiq nejt erba' kelmit fuq x'qegħdin nagħmlu aħna f'CertU. Is-sert li tagħmel hija Task Force interistituzzjonali, il-mandat tagħha li tgħin l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex iħarsu lilhom infushom kontra il-cyber threats. Dan huwa tim żgħar, tim żgħar esperti. U twaqqafna sentejn ilu naħdmu taħt l-autorità funzjonali tal-Direttur Ġenerali ta' kummissjoni Ewropea kif ukoll taħt Steering Board Interistituzzjonali issa. Il-klijenti kollha tagħna li jinkludu wkoll il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill kif ukoll l icb l-Qorti tal-Ġustizzja, l-Eurojust, l-Europol, l-Enis u li jolisa li għadha preżenti hawnhekk illum dawn l-organizzazzjonijiet kollha jibqgħu responsabbli huma nfishom minn networks tagħhom sabiex jħarsuhom eh, minn datazzjoni u biex jaċċertaw illi kollox jimxi sew li nagħmlu aħna u li nagħtu appoġġ addizzjonali. Nejnuhom sabiex id s-sir qabel u sabiex ir-rimedji jittieħdu qabel ukoll. U dan nagħmlu ħahna fuq level interistituzzjonali u internazzjonali naħdmu mal-iktar imsieħba laqwa msiħba nsibu fl-istati membri u jkun hemm ukoll kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u dan jagħti valur miżju tal dak li fil-fatt qegħdin jagħmlu l-istituzzjonijiet attwalment aħna naħdmu ħafna ma' l-esperti tal-IT fl-istituzzjonijiet differenti u daw l-entitajiet Ewropej huma miri importanti ħafna huma vulnerabbli f'dak ir-rigward anki għaliex biex jinsterqu tinsterqa informazzjoni ekonomika privileġġata e, koll anki sabiex wieħed forsi eh, isawwar ċertu ċertu eh, elementi politiċi sewa, ma dik hija l-inqas problema fli għandna f'dali għadni kif semmejt, aħna li pruvaw namlu għal nevitaw ukoll, nippruvaw ngħidu l-istituzzjonijiet jevitaw daw il-problemi fil-futur, ngħinuhom jitalmu mill lezzjonijiet Jiedu l-azzjoniet minn dak li jkun sar u sabiex ukoll joħolqu mekkaniżmi ta' protezzjoni aħjar f'termin ta' detezzjoni l-istituzzjonijiet jistgħu jikkorrela wkoll ma' istituzzjonijiet oħra meta jkunu attakkati daw ukoll nitolbu għajnuna mill-Istati Membri għandna kooperazzjoni tajba ħafna dejja mal-Istati Membri kif ukoll mill-industrija tas-sikurtà tal-IT. Aħna wkoll nitkellmu dwar ċertu networks li jistgħu jkunu potenzjalment ikunu ġew kompromessi, kena 650 allerta fis-sena li għaddit għal affarijiet li tiġa ġraw, jiġifieri pereżempju xi workstation li tista' tkun ġil kompromessa, ċertu attakki li jkunu saru, sistemi vulnerabbli, eċċetera. Ġifieri l-informazzjoni tejn l-istituzzjonijiet jirreaġixxu għal problemi li jista' jkun hemm fl-organizzazzjoni tagħhom stess. ma jkunu jistgħu wkoll jagħmlu detazzjoni huma nfishom mbagħad jgħidu lilna jinformawna u aħna bdina l-informazzjoni nkunu nistgħu ngħinuhom kif jistgħu jirreaġixxu għal dawn is-cyber threats. mbagħad meta jkun hemm riskju serju, meta jkun hemm sistema infettata, aħna huma jitolbu lejnuna u aħna impoġġu għad disponibilità tagħhom l-esperti Tana u nġibu wkoll esperti minn istituzzjonijiet oħra sabiex nindirizzaw il-problema. Il-network u kol ma l-istati membri u ma l-kumpaniji tal-sigurtà tal-IT illi fossom għanna wahda unnek madwar il-mejda. Kena 10 kazijiet ta' dan it-tip is-sena li għaddiet fejn is-sertiju kella tagħmel dina it-tip ta' koordinazzjoni. Fil-qosor xtaqt najt li sertiju għada organizzazzjoni kważi għada tibda da ġlajra imma tiġoriet kemmija ta' valur għall-istituzzjonijiet il-valur miżjud ġej minn konsolidazzjoni tal-informazzjoni naħat tal-istituzzjonijiet u laqwa msieħba l-insibu fil- f'dan is-settur u għanna bis 15 ruħ bħala parti minn din għal-organizzazzjoni ma nkunu għadin nikbru fil-ġejjieni sabiex l-istituzzjonijiet ikunu jistaw ħarsu li la minn infusa maħjar minn dawn it-tip ta' teddidiet fuq l-internet. Grazzi, Sur Dezera, issa għanna Sur Vilera, Direttur Ġenerali ta' DGI ta' tal-Parlament Ewropew. Grazzi, se nitkellem bil-Franċiż. Se nitkellem bil-Franċiż u niskuża ruħi mal-kollegi tal-kabina Taljana u Franċiża. Jina jatawnek eh, naħseb għalli xina il tillet persuna medjatament wara il-rapporter ta' sert għalix eh, DG Tech tal-Parlament Ewropew eh, tibbaza l-azzjoni kollha tagħha f'dan il-qassam kif tagħmel fil-fatt f'ħafna oqsma oħrajn imma f'dan partikolarment fuq il-kooperazzjoni interistituzzjonali. Dan huwa element fondamentali għalina minn April law il-Parlament eh, immexxi il-Komitat Istituzzjonali għall-Informatika u għalhekk f'dan il-kontest il-Parlament nieda proġetti biex ikun hemm sanzjonijiet komuni li morru ftit li l-inmi kollaborazzjoni li hija iva importanti u fondamentali fiħdan is-sert. Imma il-Parlament ippropona il li eh, niprovaw insibu soluzzjonijiet eh, li kunu soluzzjonijiet komuni li eh, noħol u xie strutturi u kol, xie entitajiet komuni sabiex nkunu nistaw inħarsu l-istituzzjonijiet Ewropej b'mod aħjar dan din il-proposta il-DG ITEC għamli tal-Komitat Interistituzjonali anki fuq bazi ta' żewġ riżoluzzjonijiet li l-Parlament Ewropew adotta fl-Ulju li għadda. Fl-Ulju li għadda il-Parlament adotta żewġ riżoluzzjonijiet fuq is-sigurtà informatika cyber security u e propona kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet iktar b'saħħita u f'dawn ir-riżoluzzjonijiet hemm ukoll l-idea li eventwalment noħol u cloud komuni diġi għajtek uh, taqbel 100% ma' dil-pozizjoni tal-parlament, menu fuq livell operazzjonali, u nedet din il-proposta uh, prezentata b'mod formali uh, fiħdan dan il-komitat. Jena ritnajt li bħala president tal-Komitat Interistituzzjonali għall-Informatika. F'dak ir-rwol jiena nistenna bil-ħerqa qiegħed ir-riżultati ta' dan l-istħarriċ għaliex naħseb illi l-indikazzjonijiet illi se jkun hemm fir-riżoluzzjoni u anke fir-rapport innifsu meta jispiċċa dan ix-xogħol Umbat ikunu jistaw jintużaw mill komitat interistituzjonali fuq l-informatika. Issa fuq livell aktar konkret għal dak li għandu xieqsam sigurtà tal-informatika fih dan il-Parlament Ewropew. Dak li nistanajtu eh, fil-fat kif qal il-kollega tiegħi mis-sert ħadd fid-dinja ma jista jiggarantixxi sigurtà fil-qasam tal-IT mija fil-mija din hija ħaġa ovvja nista' ngħid però illi il- eh, l-informatika fil-parlament għanda livell ta' intervent illi eh, huwa uh, ekwivalenti ma' l-standards internazzjonali, ġifiri dak illi aħna qed namlu u uh, konformi mal-standards internazzjonali. Irrit ngħid ukoll minn ma nesaġera imma eh, eh, kolli najtu kolli naftit gburi dwar e- dan. Allura eh, nista' ngħidilkom illi aħna irnexxinna wkoll nilqaw kontra ċerti attakki f'dawn l-aħħar snin. U naħseb illi għanna biex nkunu sodisfatti minn dak li huma l-standards, imma ma nistax ngħid iktar minn hekk u hija għal din ir-raġuni illi kif qal is-Sur Deserts li l-Parlament qiegħed jaħdem mill-qrib ma' sert. Ovvjament f'dan il-qasam din hija sfida kontinwa u waħna eh, norganizzaw u nipparteċipaw f'seminars eh, biex naġġornaw ruħna. U d-DG ITEC hija kapaċi tifem u tapprezza dawk li huma il-problemi ta' sigurtà xtip ta' attakki eh, nistaw nkunu vittmi tagħhom jew eventwalment jekk aħna nkunu qed niġu attakkati kif għandna nirreaġixxu. Alla volja kultant dawn eh, l-azzjonijiet kollha huma xi ftit diffiċli minħabba jew inkella grazzi għal regoli ta' data protection, ta' protezzjoni ta' data. Bekka, aħna nistaw uh, nintervjenu mod ħieles. U f'dan l-ħar sentejn, eh, DG ITEC eh, propona żewġ affarijiet fiħdan il-Parlament u aħna issa qegħdin naħdmu fuqhom. L-ewwel net illi nirrevedu il regoli li regolaw dan is-settur imma iktar u iktar li nadottaw regoli ġodda eh, f'dawk biex nimlew il-vojt illi hemm għaliex biex siru l-affarijiet kif imiss b'mod legali fil-qasam tal-IT eh, uh, security hemm bżonn illi ikun hemm bażi legali li tippermettilna uh, namlu l-interventi u namlu nieħdu dawk il-passi illi jintalbu minna. Il-membri tal-dan il-parlament jafu kol l-integrazzjoni tal-IT security, integrazzjoni sħiħa taħħa fiħdan politika ta' sigurtà aktar globali, tiġi ITEC, is li l-IT security ma tistax tkun imħallija separata mill konċett ta' sigurta aktar globali. U dinja xi ħaġa li ftit ftit qiegħda ssir. Tiġi ITech tista tieħu ċerti azzjonijiet, twettaq ċerti proġetti anke b'mod autonomu imma bħal istrutturi kollha kbar amministrattivi li hemm fid-dinja aħna maħniex kapaċi illi noħolqu l-infrastrutturi eh, eh, tal-informatika. Għalek eh, da kollu irrid isir frabta mal-kumpaniji speċjalizzati fid-dinja tal-teknoloġija dejjem uh, eh, fil-kontestu fil-bażi tal-regolament finanzjarju. Dawn huma idejat ġenerali fuq dak li qed issir fih dan id-DGI Tech jiena qiegħed hawnhekk biex inwieġeb għal mistoqsijiet iktar dettaljati jekk ikun hemm bżonn biex nikkonkludi, Sinjor President, Sur Rapporteur, nisħaq fuq punt wieħed li DG ITEC hija bbażata essenzjalment u tixtieq is-saħħaħ kemm jista' jkun il-kooperazzjoni interistituzzjonali. Yes, thank you. Iva grazzi ħafna Sur Vilela, inti fil-fatħat il-miżura l-aqwa miżura li possibbli għan biex tipproteġi n-noti tiegħek għax tibtom bidejk fuq il-not fuq il-karti. il not fuq il karti Issa naddu għassur Zampaljoni l-ħar kallim tagħna l-Uffiċjal tas-Sigurtà ta' li Lisa, l-Kummissjoni Ewropea kjoġbok. Grazzi. Jien għandi prezentazzjoni tal-PowerPoint, tajjeb. Not in charge of the ah, there it uh, is. There it is. So, uh, thank you. Mela, barna nafsinar tajjeb il-kulħadd jina sur Luka Zampaljone, l uffiċċja tas-Sigurtà ta' din l-Aġenzija ġdida tal-IT u qiegħed hawnhekk jiena bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-data nieħodina l-opportunità biex nirringrazzjakom tal-li stedintu l aġenzija tagħna biex nitkellmu fuq din il-kwistjoni dwar is-sigurtà ta' sistemi tal-IT fl-istituzzjonijiet Ewropej. Mela ħajdilkom x'tagħmel l-aġenzija. u mbagħad intikom diskrizzjoni qasira fuq it-tlet sistemi tal-IT li naħdmu fuq. Imbagħad insemmi wkoll il-mudell tas-sigurtà li jikkontrolla l-aġenzija u daw it-tlet sistemi tal-IT u imbagħad nipprova wkoll nagħmel rakkomandazzjonijiet finali dwar kif l-opinjoni tagħna l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu itejbu is-sitwazzjoni tagħhom tas-sigurtà attwali tas sistema tal-IT. Li Lisa, twaffqet permess regolament ta' Kummissjoni 1077-2011 u hija l-awtorità ta' ġestjoni ta' sistemi ta' skala kbira ta' IT fil-loqsma ta' ġustizzja u s-sigurtà s-snejn, il-vis u l-eurodak. L-Aġenzija hija responsabbli għal ġestjoni operattiva sigurtà tas-sistema ċentrali u hija responsabbli wkoll minn netwerk tal-komunikazzjoni hija fil-fatt dak il-wire illi jaqgħet is-sistema ċentrali ma' dawk nazzjonali. Mela, ħanna tikkom daqsejn ċifri, s-snejn i taqat, 30 il-stat tal-zona Schengen, l-Eurojust u l-Europol, u hija konnessa wkoll ma' bosta networks nazzjonali ta' forza tal-liġi, l-VIS tkopri 29 stat, u speċjalment il-networks tal-Europol Ministeri tal-Affarijiet Barranin kif ukoll daw is-sistema ċentrali tmur ukoll taqat reġjuni madwar id-dinja bħall afrika l-Vant nofsani u l-qoddim anki l-Amerika Latina u r-Russja. l dak tal-azili ġifiri tkopri issa 32 pajjiż Ewropew u din għandax taqsam li żjed ma' servizzi ta' migrazzjoni. Kif qed taraw għalhekk għandna wkoll dawna e, tliet sistemi illi maqdin ukoll ma' sistemi nazzjonali mbagħad hemm sistema kaskata ma' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Imbagħad hemm ukoll in-netwerk ta' komunikazzjoni li mhuwiex sistema essaċ imma hija e, vektor ta' trasport sikur komuni illi jaqgħad dawn it-tlet sistemi. Dan il-wire kif qedtilkom qabel illi jaqgħad dawn it-tlet sistemi ma' networks nazzjonali. Il-modell ta' sigurtà huwa bbażat mbagħad fuq ġerarkija sempliċi. <laughs> Bażi legali, regolament eh, Ewropew, is-sigurtà edha imnizla kemm għal sistemi individwali kif ukoll dik ċentrali. U għanna l-bazi legali illi e, tmexxi l-implementazzjoni tas-sikurta fl-Aġenzija tagħna. Din il-ġerarkija tajt allura illi apparti bażi legali imbagħad aħna nibnu il-pjanijiet ta' sigurtà u jkun hemm ukoll proċeduri u linji ta' politika. Ġifiri għanna din il-ġerarkija ta' eh, possibiltajiet ta' proċeduri. Imbagħad għandna risk management framework għalix kif semma wkoll il-kollega minn DG Ajtek aħna għandna wkoll standards tal-sikurezza tal-informatika sabiex ikollna anke linji gwidi sodi ta' kif naċċertaw li jkun hemm ċertu sikurezza u protezzjoni. Il-modell ta' sikurtà minn l-aspett aktar tekniku Isegwi ċertu prinċipji bażiċi li jaħdmu. Għandek tlet sistemi ċentrali li huma li ma jkunux imqabda mal-internet iżda biss ma' networks istituzzjonali autorizzati permezz ta' interfaces nazzjonali ikkontrollati. L-Aġenzija responsabbli mbagħad mill-interkonnessjoni fiżika mal-Stati membri u fl-Stati membri, ek marufa bħala demarcation point. Ġifir l-Aġenzija hija responsabbli mis-sigurtà li tibda minn sistema ċentrali u tgħaddi għal l-interkonnessjoni taddi permessa tal interkonnessjoni fl-Istati membri. Minn dan il-demarcation point il-qoddim l-Istati membri għandhom ir-responsabilta sħiħa mis sikurta ta' netwerk nazzjonali tagħhom. Imma dawn it-tlet sistemi kbar jagħtu jaffru eh, servizzi ta' informazzjoni. Kif tistgħu taraw mitlet bullet points. Din hija l-implementazzjoni kif ukoll hija bbażata fuq l-standards internazzjonali u l-aqwa eh, prassi ta' informatika. Nadi sal-aħħar slide fejn għanna lista ta' miżuri ta' sikurtà li fl-opinjoni tagħna. Jistgħu itejbu l-status ta' sikurta ta' l-informatika u t teknoloġija fl-istituzzjoni ta' Ewropej. Għanna erba oqsma u l-enin għal dawn it-titjib li stan nidentifikaw aħna. L-ewwel hija li jkun hemm standards ta' sikurezza tal-IT. Fissi fuq livell Ewropew, approach end-to-end. Il-kollega semmiħu kol dan il-kunċett end-to-end minn DGI Tech dwar dawn l-standards. Dan huwa kunċett ġifiri li qegħdin narawh il-koll, ħaġa tajba din. Nasbu li hemm bżonn li jkun hemm allura entità teknika Ewropea li tkun tista' timplementa dawn l-standards u rakkomandazzjonijiet li tinvolvi l-awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali kif ukoll sozzjonijiet Ewropej sabiex ikollna dina il-standard ġifiri end-to-end. Fiftit klim ġifiri fi klim ieħor ikollna sistema ta' database illi tgħaddi mill-istituzzjonijiet għal l-utent finali li mbagħad juża din l informazzjoni li tkun maħżuna fis-sistema ċentrali. It-tieni punt bħala rakkomandazzjoni ta' tip li niżviluppaw proċess ta' valvazzjoni ta' riskju standard sabiex naċċertaw li jkun hemm implementazzjoni li tkun cost effective għas sikurta u għal privatezza u illi ikun hemm allokazzjonijiet budgetarji propi u li kun l-informazzjoni u s-sistema taħdem l-aktar mod cost effective. Aħna, dina, dawna l-għaniet nistaw għom permezz ta' proċess ta' evalwazzjoni ta' riskju tajjeb u billi nużaw il-prinċipju ta' sikurezza u privatezza by design. Imbagħad it-tielet rakkomandazzjoni tagħna hija li fl-istituzzjonijiet Ewropej ninkludu sistemi ta' l-IT fejn ikun hemm ċertifikazzjoni u riċertifikazzjoni ta' sikurezza. Bħal banaloġija meta nagħmlu aħna l-karozza tagħna meta naħduha biex eh, nagħmlula kontrolli tekniċi service Is-sistemi iktar ma isiru antiki, iktar ma jaddizmin żmien minn fuqhom iktar ikunu vulnerabbli għal teddi ġdid. Speċjalment imbagħad ma għandek sistemi tal-IT li jkunu konnessi mal-internet. L-aħħar rekomandazzjoni tirrigwardja il-ġestjoni tal-identità u il- it-tikkatjar tal-informazzjoni. L-idea hija għalhekk li jkun hemm mekkaniżmi b'saħħithom li jkunu marbuta ma' din l-information labeling. Sabiex naċċertaw li din l-informazzjoni tkun tista' tiġi aċċessata u disponibbli fi kwalunkwa ħin għal kulħadd. Iżda biss għal dawk in-nies li għandhom dritt tal-aċċess u mhux għal Eh, partijiet mux marufa, dak kollox minna ħatijaj, grazzi ħafna sur Zampaljoni, Zampaljoni għaddi issa biex niftaħ il-diskussjoni u nieħu l-mistoqsijiet ta'kom u niftaħ il-dibattitu. Issa fuq daw l-axħar tlet kollegi li tkellmu. I mean, the NSA has no limits, eh? Yeah. <laughs> Um, no, I, I would like to point out. Mela, nishtiq nejdilkom li aħna edina unek namlu inkjesta. Inkjesta f'allegazzjonijiet ta' sorveljanza um, ispjonaċċu koll fuq skala enormi. Kenna u kol il-kwistjoni tal-Belgakom illi affettwat probabbilment saħan sitra l-Parlament Ewropew jekk naraw il-materjal, il-programmi li qegħdin nużaw, is-sistema li qegħdin nużaw Apple, Microsoft, is-sistemi kollha. Naħseb ni nixtieq u għanna nisimgħu iżjed minn għandkom iżjed dwar x'qed jiġri hawnhekk. Aħna nridu tweġibiet, nridu tweġibiet, jridu kunu nafu eżattament kemm ġejna affettwati aħna. Jekk intom irna xilkom xie s-sibu xaħġu, jek ma sibtu xej għalix ma sibtu xej, din hija tip ta' informazzjoni li rridu aħna mill prezentazzjoni kom jena li smajt hija dwar miżuri ta' prevenzjoni, ovvjament ħaġa tajba din li konna prevenzjoni ma ovvjament ma kienx biżejjed għaliex donnu dak li hemm minn barra huwa aqwa minn dan kollox daħlu. Dik hija tweġibiet dak huma tweġibiet li nixtieq nisma' nibda l-ewwel mir rapporter tagħna Sur Claude Morex tafu kif jimxu l-affarijiet kull kellim għandu żewġ minuti bl-eżatt tal-mistoqsijiet. Ejdulna lil min qed indirizzaw il-mistoqsijiet tagħkom u wieħed wieħed imbagħad ikollna tweġiba tagħkom u mbagħad ikun hemm il-kellima li jmiss il-shadows ħajitkellmu u mbagħad jekk ikollna ċans ikun hemm it-tieni round ta' mistoqsijiet u tweġibiet. U nippermetti wkoll mistoqsijiet ta' segwit jekk ukoll hemm ħaġa speċifika ħafna Klod. <clears throat> Taking my cue from that, I'm happy. Tajjeb, nkompli ma' dan, kuntent li jkun hemm tweġiba l-mistoqsija tiegħi mal oħrajn. Nieħu spunt ma' dak li kienet jintqal li kienet impressjoni tiegħi li qed nippruvaw nagħmlu inkjesta hawnhekk. L-ewwel nett ġara jekk l-allegazzjonijiet mhux biss dawk reċenti minn Snowden dwar l-spionaġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej imma anke biex insemmu wkoll allegazzjonijiet li kien hemm ħames ilu tal-bini tal-Kunsil tal-Ministri. Kif ukoll il-telefonati li kienu qed jiġu interċettati anke fir-rigward in-NATO għandek eh, opinjoni dwar dan jekk kienx hemm rabta ma' dawn l-allegazzjonijiet u jekk kienx hemm evidenza. Għaliex din hija l-inkjesta li qed nippruvaw nagħmlu biex nippruvaw nistabilixxu xi skeda tal-ħin, xi konnessjoni bejn dawn l-allegazzjonijiet u jekk għandkomx sigurtà msaħħa jekk int reġexxejtux għal dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, eċetra. Ġifieri mhux qed nagħmlu inkjesta bil-għama, imma qed niprofaw nagħmlu pjanta ħidma biex naraw x'se nagħmlu viżavi l-erba kellima. Dik il-mistoqsija tiegħi. Issa fuq l-inkjesta, intom reaġixxejtu mod astratt jew inkella speċifiku għal dawn l-allegazzjonijiet, investigajtuhom, xi kien il-pjan ta' ħidma tagħkom. Imbagħad, l-Sur Prinz Naf li inti limitat fil rigward li jettajt dwar il-kas ta' Belgacom, ma naprezza dan, ma forse tista' tajt kentejn aktar dwar il-kas ta' Belgacom. Konna stidennik dak iż-żmien ma stajx tiġi, imma forse tista' tajdilna daqsxejn, anki jekk inti limitat x'tista' tgħid. Anke fuq sis u s-sitwazzjoni ta' Eurodac, mill-ġdejt inti tkellimt fid-dettall dwar it titip li stabilixxejtu iżda nixtieq norbod dan ma l-allegazzjonijiet ta' qabel is-sajf li sis tnejn fil-fatt ġi ħekjat bħala sistema. L-aħħar parti tal-preżentazzjoni tiegħek hija reazzjoni ta' dak li seħ qabel is-sajf jew huwa programm ta' ħidma. X'reazzjoni kienet? Kien hemm evidenza tal- l-ħekjar ta' s-snejn anke fl dak Dawn huma mistoqsijiet li nixtieq nagħmel. Imma nieqaf hawn għalissa għax naf li kollegi oħrajn għandhom mistoqsijiet tagħhom. Naħseb id-denominatur komuni tal-mistoqsijiet tagħna llum huwa ġġara. U qed tirreaġixxu b'mod astrat minn tal-inqas. L-ewwel is-Sur Prince, jogħġbu. Iva nistenżu fil-qosor Forsi kantkom mistoqsijiet diretti dwar il-kas ta' Belgakom niprofa nara nistax nagħti tweġiba, iżda ma tantx nistan nejnek. Jekk tibta fajnejk dartejn tfisser iva tliet darbi tfisser le. Ok, Mr. Zampaglione. Mr. Zampaglione. Uh, thank you. Iva, grazzi. Il-sistnejn ma ġiex ħekjata għaliex daħla fi produzzjoni f'April din is-sena u l-fatt huwa marbut mal-sistema ta' qabel sis wieħed li ma kienx taħt il-ġestjoni operazzjonali tal-Aġenzija. Aħna bdejna naħdmu dwar dan f'April. Iżda dak li nista' ngħid huwa li aħna verament ħdimna qatih biex naraw x'ġara bl-inċident ta' sis wieħed Il-mistoqsija tiegħek kienet iva, is-sistemi huma differenti, imma x'nistgħu nitalmu mill-inċident ta' sis wieħed. Allora x'għamilna? Ħabbarna reviżjoni ta' sigurtà fuq sistemi kollha ta' sis tnejn matul is-sajf u flimkien mal-Kummissjoni kien hemm laqa għal kapijiet kollha tal-Pulizija fit-tmim tal-Ulju u ġi maqbul illi nwaqfu pjan ta' sigurta urġenti bħala tweġiba l-inċident ta' sis wieħed biex bekk nivverifikaw jekk is-sis tnejn hux vulnerabbli għall-istess diffikultajiet għal sistess u inċidenti li ġew sfruttati mill-hacker li kien rema kopja ta' sis wieħed. Illum qed nagħmlu reviżjoni ta' dawn ir-riżultati tal-kwestjonarji li ntbat lill-istati membri u nkunu nistgħu noħorġu bir-riżultat fil-ġimgħat il ġejjin. Grazzi. Dan iwassalna għal punt li jmiss. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Prinz, so leid es mir tut. Grazie. Skużawni ma jinn nixtieq nsaqsi mistoqsija supplementari, forsi nbiddel kemm xejn id-domanda. Kien hemm ħiel li jindikaw li kien hemm renjonit involut. Dan din l-informazzjoni li korretta jew forsi jista' jkonna xi konferma minn ħatakom? Kux minna jew le, ma rridx inpoġġikom situazzjoni stramba, ma importanti għalina nkunu nafu x'inhu eżattament l-isfond, xem magħruf dwar kemm kienet sitwazzjoni professjonali, x'identifikajtu, skoprejtu, din hija xi ħaġa forsi li jista' eh, jagħmel mill-garax personali tiegħu jew xi ħaġa li trid għarfin aktar id-dettaljat. X'tip ta' kwalità nitkellmu dwarha? Tkun importanti lina nkunu nafu. Imbagħad għal tliet kelliema l-oħra Jiena nixtieq nkun naf. Meta feġġa din il-kwistjoni kollha? ħarġet fil-beraħ li kien hemm xi tip ta' inċertazzjonijiet ta' informazzjoni u allura hemmhekk x'ġara kien hemm xi spezzjonijiet, xi verifiki ta' sigurtà possibbli nidentifikaw meta xi ħadd ikun ikkonnettja ruħu fis-sistema u jekk ikun niżel x'informazzjoni hemm bżonn forsi iktar investiment fl-infrastruttura. Il-koll aħna niġu mill-amministrazzjoni, allura x'għandna bżonn biex dan jitwettaq? Għandna bżonn linja budgetarja ġdida, għandek bżonn iktar flejjes, x'tissuġġerixxu li l-Parlament jista' jagħmel biex il-Parlament fl-Unjoni Ewropea jkun post aktar sigur. Forsi xi ħaġa li nistgħu ninkludu wkoll fir-rapport tagħna. Jien inkun interessat inkun naf x'tip ta' titjib jista' jkun hemm u kif dan jaffetwana fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Grazzi, twiġibiet forsi Missur Prince, Missur Dezura u Missur Villella? Nibdow Missur Prince. Okay, well, thank you for the question. Tajjeb, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Staqsej dwar ir-Renju Unit, jekk involuti. Rajna l-prezentazzjoni li kienem fi Spiegel ħarġet propju eh, l-ġemma u rajna jekk torboċ mal-involviment tal-GCHQ Mem lebda mod li permezz tanalizza netwerk tkun tista' tara eżattament il-persuna ħatja minn fej qed topera. Forsi hemm bżonn ta' iktar investigazzjoni biex tara jekk hux qed tipprova tisraq l-informazzjoni u naħseb li bekk imbagħad tkun tista' tara eżattament minn fejn ġejn il-persuna li qed tagħmel il-hacking. Għax dawn joperaw ħafna drabi online u mhux eh, fuq il-netwerk li kien fil-mira. ħafna drabi da ma jkunx permess għaliex ifisser li tit Eh, tagħmel hacking f'sistemi tal-kompjuter oħrajn u xi ħaġa li aħna ovvjament ma nistgħux nagħmlu. Il-livell ta' sofistikazzjoni. Naħseb Belgahom stess qalu huma stess li kienet eh, sofistikata il-biċċa huwa korret. U rajt il-prezentazzjoni u forsi kelli nġib slide miegħi jiġifieri d-deċiżjoni li intom tridu tagħmlu biex taraw eżattament kemm tixtiequ tinvestu brabta mal-tip ta' hacking li qed isir. Dawn in-nies jonfqu biljuni u biljuni ta' euro biex ikunu jistgħu jidħlu fis-sistema. U rridu naraw jekk jekk intomx kapaċi tiddefendu lilkom infuskom minn dawn it-tip ta' attakki. U għalhekk hemm slide u intom tidu taraw eżattament fejn tinsabu. Intom istituzzjoni internazzjonali bħala Unjoni Ewropea u naħseb diffiċli li tipproteġu lilkom infuskom mill-iktar sigriti mixtieqa minn barra. Thank you, Mr. Dezure. Yes, okay. The first thing that I would like Jekk joġbok, is-sur Dezure. L-ewwel ħaġa li nixtaq tinsemmi jiena diġà kont eh, għamilt ħiel għal dan fid-diskors tiegħi hemm bżonn ta' koordinazzjoni. Dan jindika wkoll numru ta' affarijiet li aħna nidentifikaw fuq in-netwerk. Għal aħna nirreagġiċu u nippruvaw insibu eh, soluzzjoni għalija. Ma nistax nidħol fl-affarijiet speċifiċi, fl-inċidenti speċifiċi, imma nistantikom dettalji dwar kwistjoni iktar ġenerali Il-mistoqsija li saret, għamilna verifika meta ħabru l-affarijiet fuq l-istampa jew meta niġu informati minn partit oħrajn, iva, kull informazzjoni li nirċivu aħna nikkontrollawha u nippruvaw naraw jekk hux minna jew le u jekk nistgħux insibu xi ħaġa b'ta' dan it-tif in-netwerks tagħna jew le. Nisħaq dan b'eżempju biex nerġa' lura l-każ ta' Belgakom kien hemm rappreżentanti ftiġi matilu meta kienu f'dan l-istess kamitat qalu li taw l-indikaturi ta' kompromess u mbagħad xiġri fil-prattika. Dan jiġu disponibbli skont ġi identifikat bil-għajnuna teknika bl-Fox IT u għamlom disponibli permezz tal-autoritajiet nazjonali fil-Belġu, ġifiri l-Polizija u l-Prosekutur, unbat permezz ta' dawn l-Komunità ta' Sert. X'namlu mbagħad b'informazzjoni bħal din? Nieħdu l-informazzjoni teknika, namlu verifiki fil-networks tal-klijenti, ġifir il-Parlament, il-Konsil Kommissjoni jew il-klijenti li aħna u għalhekk il-verifika saret bl-informazzjoni li aħna rċevejna u minn din il-verifika ma sibna l-ebda evidenza ta' sistemi kompromessi mid dik id-data teknika li użajna. Dan biex nisħaq ftit l-affarijiet kif jaħdmu. Kull darba li l-istituzzjonijiet jew aħna niġu informati dwar kompromess potenzjali, dwar min jipruva jidħol mod illegali fis-sistema, aħna nippruvaw nidentifikawa. Ovvjament aħna affarijiet nidentifikawa fin-netwerk stess, anke mek ma jkunx mħabrin fil-mezzi ta' xandir, u aħna nippruvaw niżguraw li jekk insibu sa ħaġa nippruvaw nagħmlu tajjeb għalija mill-aktar fis possibbli. Mistoqsija oħra kienet jekk nistgħux nirrintraċċaw jekk ikun hemm interċettazzjonijiet jew informazzjoni li tinkixef. Diffiċli ħafna tagħmel dan jekk ma tkunx taf x'inhi din l-interċettazzjoni. Ovvjament jekk tkun taf li qedem jekk hemm xi ħaġa sejra żmerġ, tkun tista' tinterċetta, tkun tista' tidentifika, imma diffiċli ħafna li tagħmelha fil-prattika. U nixtieq intenni dak li qal Prince. Fl-opinjoni tiegħi mhux possibbli li kollok 100% serħan il-moħ illi ħadd mu ħajtħollok fil-netwerk tiegħek, speċjalment jekk tiffaċċa dowa li għandhom budgets iktar importanti mid-darba eh, iktar minn tagħhom. U għalhekk l-aħħar mistoqsija sen se nagħmlu aktar. Iva, aħna qegħdin fi triq li ntejbu l-linja bażi tagħna kull darba, kull darba li nitalmu xi ħaġa minn inċident kem estern kif ukoll intern nżidu l-livell ta' sigurtà u dan dan ifisser xi kultant spejjeż permezz ta' software, permezz ta' reklutaġġ ta' personal, tal-ICT, fl-istituzzjonijiet u din hija xi ħaġa nistgħu naħdmu dwarha fil-futur. Brabta ma' dan biex nemplifikaw l-involviment tagħna dwar l-investiment għas software u għas kambju ta' informazzjonijiet l-aqwa mod huwa li jkollok skambju ta' femijiet bħala kooperazzjoni interistituzzjonali, xaġa referali għal kollega. Appoċċa l kbir għal dik il-kooperazzjoni interistituzzjonali għall iskambju ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet din hija xi ħaġa merħba biha. Forsi l-aħħar kelmtejn biex nagħlaq xi affarijiet li nippruvaw nistabilixxu bħala livell tal-istituzzjonijiet Ewropej hija konformi ħafna mal-politika Ewropea fuq ir-rapportaġġ obbligatorju u l-politika ta' sigurtà fuq l-internet, politika li ġiet ippreżentata fil-bidu tas-sena. Jiġifieri li tistabilixxi gruppi kompetenti li jiksbu informazzjoni dwar dawn l-inċidenti, li indirizzaw din l-informazzjoni, jiskambjaw l-informazzjoni bel gruppi kompetenti bejn l-istati membri, eccetera, li kollu korpi eh, kompetenti li jistaw jirreġixxu u jirreġixxu malajr. Grazzi. Thank you, Mr. Villalaya. Grazzi, Sur Villella, għandek xaġa xizzit? Oui, volontieri, merci beaucoup. Iva, grazzi, ħafna. Mela jena rritin weġe pal mistoqsija li saret lili direttament dwar x'namlu aħna x'għandna namlu illum u x'nistgħu namlu biex intejbu s-sitwazzjoni. Mela Jena fl-introduzzjoni tiegħi ipprovajt nispjega xi ftit kif aħna naħdmu. Aħna namlu eh, monitoraċ ta' kuljum ta' dak kollu li għaddej fis-sistemi tagħna. U kull darba illi ikonna xi allerta li eh, permezz tagħha nistgħu nimmaġinaw li eh, hemm mistura xi problema aħna namlu żewġ interventi l-ewwel net intervent dirett biex naraw jekk il-problema ix reali għalhekk eh, f'dak il-każ insolvuha immedjatament jew inkella tieni possibilità uh, nirrikorru lejn is-sert eh, biex ikonna analizi iktar id-dettaljata u eventualment ikonna indikazzjonijiet aktar ċari. Intom smajtu dak li għal sur Zampaljone li tkellem u kol dwar ċerti proposti, kriterju, metodi. Issa meta jena tkellem dwar metodi standard li nużaw fi DGI tek u ma propju dak li kien qed semmiju. Iva, eh, aħna nistaw intejbu l-affarijiet imma propju f'dik id-direzzjoni. Għal mistoqsijiet l-oħrajn kien hemm mistoqsija diretta fuq Belgacom. Iva, DGI Tech għamlet analizi, analizi fid-detal tal-istrutturi tagħna biex naraw kien xem konsegwenzi wara dak kollu li ġara fil-Belgakom u għawnek nista' ngħidilkom illi wara analiżi wiesa u iddettaljata ħafna ma rajna li kien hemm ebda problema, ebda malwe illi uh, laqtet jew effettwat negattivament is-sistema tal-Parlament Ewropew. It-tielet mistoqsija li għamiltuli jekk hemm bżonn illi ninvestu aktar flus. Jiena ma nemminx illi Eh, wieħed eh, mal fej jinvesti ħafna l-esperti li għanna aħna huma esperti fuq livell internazzjonali iva ftit investiment jista jgħin imma mhux il-qofol ta' kollox. Il-qofol fil-fema tiegħi u dan huwa suġġeriment Mbatt eh, il-Kummissjoni trid tara eh, jekk għandix taċċetta jew le u għalli illi xaħġa li semmejt fil-bidu, dak li hemm bżonn li jsir huwa li insaħħu il-kollaborazzjoni interistituzzjonali. Immorru li l-in mis-sempliċi skambju ta' informazzjoni, hemm bżonn illi insibu azzjonijiet konkreti li nistgħu nagħmlu flimkien ikunu azzjonijiet komuni. Per eżempju, mhux biżejjed imma xorta jista' jnaqqas bisħieħ l-impatt ta' eh, attakki minn barra, jekk aħna noħolqu struttura komuni permezz ta' cloud komuni fejn eh, nkunu nistaw eh, ninkludu sensiela ta' strutturi dik hija il-fażi preventiva mhux ta' rimedju ta' wara. My, my cap Mela issa nitkellem bħala shadow tal-grupp tal-Alde, mhux bħala president. Jiena nixtieq inżid daqsxejn id-diskussjoni hawnhekk. Nitlu ktar fid-dettall għax nitkellmu dwar ħafna proċeduri u burokrazija u ftit eżattament dwar dak li ġara. Forsi mhux sorpriża għax jekk nisma' nis-sur Prince jgħid in-naħa l-oħra huma minn huma nefqu biljuni u biljuni ta' euro mentri aħna għandna erba minni stoddon fuq Ponozzo Bajka d-difiża tagħna din diġà battalja mitlufa qabel għazbis bdejta u għandi numru ta' mistoqsijiet speċifiċi nibda mis-Sur Prince mistoqsija dwar Swift u mbagħad ngħaddi għal każ ta' Belgahom. Mistoqsija sempliċi. Inti taqbel mal-gvern Olandiż illi l-aċċess mhux awtorizzat allegat Swift fl-Olanda jista' jiġi investigat Minajr ma jkun hemm investigazzjoni teknika forensika fuq il-post u inti taħseb li il-protezzjoni tad-dejta bħal-awtorità fl-Olanda fl-imkien ma' dik Belġana u ma mamra bizzejed biex jkunu jistaw wet u starriċ u investigazzjoni u joħorġu bil-verita minn din is-sitwazzjoni kollha. Mistoqsija oħra dwar Belgakom. Belgakom għalunna li dan huwa attakk enormi bla preċedent qabel bħala sofistikazzjoni u inti għat dan b'mod simili. Imma ma kienx hemm data personali li ġiet affettwata, m'hemmx evidenza li l-komunikazzjonijiet ġew interċettati, nies qed jonfqu biljuni u biljuni iżda m'hemmx evidenza ta' kompromess. Allura jien ma tantx nista' nsib tarfa din il-biċċa, hemm xi ħaġa li qed tiżgarrawn għalfejn xi ħadd jonfoq biljuni u biljuni biex ma jikseb xejn. Na ma jagħmel sens u ġek, laqqas xejn għalija. Mbagħad is-sur Deżur qal li ma tistax tina punti speċifiċi dwar il-Belgakom, jien nixtieq nisma' affarijiet speċifiċi għaliex partikolarment se taffettwa l parlament Ewropew u jagħmel sens għalija li kieku affettwana. U għalhekk nixtieq nifhem, intom identifikajtu biex najdu għek x'kienet jiġri bil-każ Belgakom għamiltu identifikazzjoni tal-limtu dwara u mbagħad wara bdejtu investigaw kif imxaw l-affarijiet. Jien diġa' semmejt illi kellna kelliema minn Microsoft, Facebook, Yahoo, Apple, kien hemm kuntatti magħhom. Intom segwejtu il-każ ta' Belgakom u wara dan bdejtu investigazzjoni dwar kif Microsoft pereżempju eżempju Min jaf, forsi sabu modi biex eh, duru mal-liġi biex ikollhom sistemi kompromessi, x'qed tagħmlu dwar dan? Mod speċifiku issa l-Sur Prince, għaliex inti tittajt li forsi tista' twieġeb għal mistoqsijiet speċifiċi. Mela, hemm xi ħaġa li twaslek biex temmen li l-Parlament Ewropew u l-komunikazzjonijiet tiegħu b'xi mod ġew interċettati kellhom aċċess għalihom jew kompromessi mingħajr awtorizzazzjoni. Nżomma dawn il-mistoqsijiet, għandik tal-mistoqsijiet kieku maħni għafawn. Nħalli l-sur Prinzi wieġeb l-ewwel u mbagħad is-sur Teżura. Jekk jogħġbu. Iva, grazzi ħafna. L-ewwel tweġiba. Inti staqsejt jekk tistax tagħmel investigazzjoni biex tara l-NSA u x-involuti billi tħares minn xi dokumenti. It-tweġibija le, tittara s-sistemi tekniċi x'inhuma titħol fihom u mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħek. Dwar l-uffiċċju tal-protezzjoni tad-data tal-Olanda għandhomx biżejjed ħiliet tekniċi biex jagħmlu dawn it-tip ta' investigazzjoni. Il-bira fuq ir-radju smajt intervista mal-kap tal-taqsima u qal li ħaj eh, jinvolvi personal tekniku ħajreklutawhom, jiġifieri qed jirrikonoxxu li għandhom bżonn esperti tekniċi hemmhekk. it tilet mistoqsija tiegħek jiena ktibt li għan wieġeb no comment imma ma nafx hija mistoqsija. Kelli ħafna mistoqsijiet intervjeni l-President, ikompli Sur Prince. Il-President, jiena staqsejt mod definittiv jekk kien xem xi komunikazzjoni jew data tal-Parlament Ewropew setax tiġi kompromessa b'xi mod jew ieħor. Ikompli Sur Prince. Mhux ser wieġeb għal din il-mistoqsija, jidispjaċini. Tajjeb, l-aħħar mistoqsija jagħmel sens illi xi parti tkun xi tkun tkun min tkun tonfoq u nikkwota minn dak li attenti biljuni u biljuni Umbat mem lebda evidenza ta' kompromess? Dan jagħmel sens? Faċli nwieġbek le. Xsibt li jien, tajt il-President, issa sur diżura. Iva, mistoqsija tiegħek kienet jekk identifikajniex bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jekk identifikajniex il-problemi f'Belgakom. It-tweġibi hija le. L-inċident f'Belgakom ġi spiegat mir rappresentanti ta' Belgakom ftit ġimatilu. Li għamilna huwa li ġala darba serna nafu b'dan l-inċident f'Belgakom Aħna verifikajna jekk dan kellu impatt fuq l-istituzzjonijiet Ewropej u nista' naħseb żewġ impatti. Kiku l-għadu tagħna setax pereżempju jissemma fuq il-komunikazzjonijiet tal-personal jew il-membri parlamentari Ewropej tal-Parlament Ewropew, jekk dan kienx il-każ, ma kienx hemm mezz kif insiru nafu belgakom qalu li ma kellhom l-ebda indikazzjoni ta' dan fil-sessjoni hawnhekk u qalu dan l-istituzzjonijiet Ewropej u Ġifieri Ġifiri safejna fuq aħna ma kienx hemm impatt fuq id-data tal-klijenti jew il-komunikazzjonijiet tal-personal jew l-MEPs tagħna. It-tieni perspettiva għal dan. Il-malware li affettwa l-installazzjonijiet ta' Belgacom kellhom impatt jew le fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Jimprovajti wieġeb għal dan qabel għaliex bil-elementi tekniċi li aħna rċevejna mill-investigazzjoni aħna kontrollajna l-affarijiet u ma sibniex impatt fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Ikolli ngħid li minn dawn l-investigazzjonijiet kollha fil-każ tal-Belgakom hija investigazzjoni ġudizzjarja għaddejja lissa fidejn il-prosekutur pal tafu u għalhekk diġà komplikat ħafna li titkellem dwar dan b'xi mod jew ieħor Ikolli ngħid li aħna pjuttost b'xorti tajba li l-prosekutur fil-każ tal-Belgakom u l-Pulizija fil-każ tal-Belgakom permettu il-komunikazzjoni ta' daffariet u kompromessi li jenna partijiet oħrajn biex jaraw jekk inxem impatt fin-networks tagħhom jew le. Nifmek li diffiċli taċċetta it-tweġiba li ma nistawx nikkommentaw jew ma nistawx intuk dettalji jew ma nistawx nkun aktar speċifiċi, imma l-perspettiva pożittiva dwar dan huwa li nesċinna nagħmlu l-affarijiet konna kapaċi l-iktar ħaġa importanti għalina u t-tieni li ċertu grad ta' serħan il-moħ nistaw najdu li għallissa m'għandniex indikazzjonijiet ta' impatt fuq il-networks jew id-data tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. It-tieni mistoqsija tiegħek kienet fuq Microsoft, Apple, softwares oħrajn u jekk hemmx mod kif wieħed ma jidħolx mill-bib imma jidħol mit-tieqa biex jikseb l-informazzjoni. Aħna għannix konxi dwar xi eh, mod kif jista' jdur ma' dawn il-prodotti ta' software jew ta' hardware li qed jużaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-mistoqsija hija hemmx mod kif dur mal-affarijiet. Aħna ma naħsibx li kenna xi każ fejn min qed beħħenna da software jew hardware qed jipprova mod deliberat jagħmel sistemi paralleli biex wieħed ikun jista' jdur magħhom ma naħsibx. Imma aħna qed nagħmlu kontrolli iva, kull ġimgħa, kull xar qed nagħmlu eh, komunikazzjoni eh, dwar is-software lill-Apple u l-Microsoft u najdu kif nistaw intejbu software u kif jistaw ibidluħ. Dan kien il-kas anke din il-ġimgħa fej kien hemm vulnerabilità importanti ħafna li ġi skoperta il-ġimgħa li għaddiet u kien hemm ħafna eh, A fil-komunità tal-ICT li kienet tiftaħ is-software tal-Internet Explorer u hemm mod kif tista' dur ma' din il-punta sigurtà u dan ħareġ mill-utenti ta' Internet Explorer. Ġifiri fil-qosor din il-vulnerabilità ġi skoperta il-ġimgħa li għaddiet ġiet irranġata minn Microsoft eh, minn min nis kompetenti u responsabli li jagħmlu dan ix-xogħol, imma probabilment dan il-mod kif iddur mal-software intuża l xhur jekk mhux għal snin minnant min kien jaf li hemm din il-possibilità. Min kienu? Partiti terzi forsi iva, kriminali forsi iva, imma mannix evidenza jew ma nafux illi dawn it-tip ta' vulnerabilitajiet iddaħlu fis-software apposta minn Microsoft jew minn nies kollha li semmejt, entitajiet li semmejt. Il-mistoqsija tiegħek jekk hemmx vulnerabilitajiet iva hemm u ġala darba dawn isiru magħrufa, irid ikun hemm dawn il-patches li jsiru magħmul apposta biex ikunu nistgħu ndaħluhom mas-software biex dawn il-vulnerabilitajiet jingħalqu jitnaħħu u s-sistemi jkunu aktar siguri. Grazzi. Grazzi, għanna zawx kellima oħra f'dan il-round. Niskuża ruħi mal-panel li jmiss imma ħan kunu ftit minuti tard. Issa Jan Albrecht fisem il-ħodor. Grazzi, grazie lil kulħadd tal-li ġejtu hawnhekk qed tattendu l-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet. Kien hemm personal speċjalizzat li qed jagħmlu test ta' penetrazzjoni fuq is-sistemi tagħkom u kemm dawn it-test joħorġu b'riżultati pożittivi. Forse tista' tgħidilna kemm tgħin aktar fuq dan, kemm kien hemm penetrazzjoni ta' suċċess fis-sistemi dak li kun nexxilu jidħol. Investigajtu xi awtoritajiet ta' investigazzjoni bħal pereżempju l-pulizija tal-Pulizija tal-Belġu dwar attakki tal-internet possibbli biex ikun hemm investigazzjoni fuqhom dan l-affarijiet. Mbagħad is-Sur Prince, tista' tikkonferma illi matul il-btajjel tar-Renju Unit u l-ħin tal-pranzu kien hemm inqas attivitajiet minn dawk li kienu qed jagħmlu l-attakki li intom identifikajtu <laughs> u tistgħu tifmu eh, tispjegawna naqala il-routers tal-GRCX huma interessanti ħafna l-servizzi li jippruvaw jagħmlu dawn it-tip ta' attakki u x'tista' tgħidilna dwar l-attakki ta' Belgacom. Il-Parlament Ewropew jew l-istituzzjonijiet Ewropej in ġenerali bħall-infrastruttura kif huma konnessi għal BCI BICS li huwa il-sistema allegatament fidejn Belgakom. Nibdow bis-Sur Prince l-ewwel. Yeah, tough questions again. Mistoqsijiet diffiċli. Eh, jien ma nafxej dwar il-btala jew nkella dwar il-pawza għall-ikel. Kull moment huwa interessanti li wieħed jimmonitorja dawn l aġenzija tal-Intelligence. Iva. Mistoqsija li twieġbet f'kemtejn sur dil-żura ma tantx għandi xi ngħid biex inwieġeb dawn il-mistoqsijiet għaliex jiena ma nistax nidħol f'dettalji speċifiċi dwar il-miżuri illi jieħdu l-istituzzjonijiet biex iħarsu s-sitwazzjonijiet tagħhom. Aħna eh, jgħid jajt il-Sur Albrecht, il-Parlament u għanna dritt li nkunu nafu Sur Desire, eh, jiena ma nistax nati tweġiba speċifiċa dwar kif aħna nittestjaw il-sistemi tagħna u niżguraw il-ħadd ma jista' jidħol fihom. Mhux biss eh, lejk lejn utent potenzjali ta' sistemi tagħna, aħna hawnhekk is-Sur Albrecht. Ħa nirrepetu il-mistoqsija li s-sur Dizzer dwar jekk intalbitx li kunem inkjesta ġudizzjarja. Le, jgħajt s-sur Dizzer, imma t-tajd li eżattament eh, inkjesta mitluba għabbażi ta' xiex ta' rapporti fl-istampa, għabbażi ta' xaħġa li aħna sibna fin-network stana, s-sur Albrecht. Iva, fuq 40.000 karta illi prezenta xi ġurnalist fil-kontest ta' Sir Snowden per eżempju. Jina nipretendi illi eh, jekk ikun hemm inċidenti bħal dawn ikun hemm eh, allerta jtwissija li tintbat li servizzi tal-sigurta jekk le ta' jepwis imma nishtiq nkun naf eh, Sur Desire, eh, Abbasi tal-dawn eh, il-rapporti li deru fl-istampa, eh, il-Komissjoni ma rapportat xejn l-Polizija u aħna ma naħsibx li kienem mal-fejn. Jekk ikun hemm każ li aħna nirrapportaw xi ħaġa l-pulizija, lil xi awtorità ġudizzjarja, eċetra, hija dwar xi ħaġa li tiġri verament fin-networks jekk ikun hemm xi ħadd li jidħol xi ħsara, xi ħaġa li tinsteraq, xi ħaġa li ssir ħsara. ħsara imma eh, ma nistawx inniedu proċedura għabbażi ta' xi ħaġa illi tissemma sempliċement fl-istampa. Sur Virela. Iva. Naħseb li jiena nista' inwieġeb ftit iktar liberament għalmenu għal dak li jirrigwarda il sistemi telefoniċi tal-Parlament. Il-Parlament għandu provider fornitur anzi kumpanija li eh, tforni dan is-servizz fit tlet postijiet ta' xogħol tiegħu. Il-Parlament għandu kontratti mal-Belgacom, ma' Orange u ma' Post li jgħat fil-Lussemburgu. U uh, dan kollu jiddependi minn dak li kun għaddej fuq networks ta' dawn il-kumpaniji, dak kollu li jsir barra minnom hija xi ħaġa li ma tistax tiġi kontrollata minnħat tal-Parlament, imma il-Parlament għandu wkoll sistema ta' komunikazzjoni interna u għal komunikazzjoni interna bħal per eżempju il-sistemi kolla li huma uh, konnessi fiħdan bini wieħed jew bosta binjiet li huma uh, konnessi ma' xurxin, da kollu huwa uh, Eh, encrypted u ma jistax jintmess minn barra. Ġifiri jekk intom Tu komunikaw ma' deputati oħrajn hawnhekk fis-sistemi tal-Parlament kemm fi Brussell kif ukoll fi Strasburgu, dak kollu eh, isir taħt il-kontroll ta' DG ITEC huwa encrypted ġifir ma jistax jintlaħaq minn barra. Issa dwar il-twissijiet, Iva Sur Albrecht, aħna namlu kontrolli ta' kuljum ta' da' kollu li kun għaddej u meta nindunaw jew inkella ikunem xi dubju dwar xi attakk jew xi ħaġa li mhux supposta għaddejja, Aħna uh, nadu din l-informazzjoni l-direzzjoni tal-sigurtà tal-Parlament illi hija dik l-entità illi eventualment ikolla u koll seta illi tieħu inter tagħmel interventi oħrajn eh, fuq barra lejn il-forzi ġudizzjarju u l-pulizija u mbagħad minnaħa l-oħra Uh, ninforma il-level politiċi, politiku jekk ikun hemm xi ħaġa tassew serja li tkun għaddejja formaw il-sert Eh, biex ukoll naraw jekk ġraw xaffariet simili band oħra f-istituzzjonijiet oħrajn biex hekk imbagħad nistaw nistgħu eh, norganizzaw eh, reazzjoni ta' malajr. Is-Sur Zampaljone. Grazzi. Iva biex inweġa pal ewwel mistoqsija dwar il-personal il li qed jagħmel dawn il-penetration tests. Iva dan huwa parti mill-proċess ta' ġestjoni ta' riskju eh, biex inħarsu s-sistemi ta' sigurtà aħna nibdew b'ċerti miżuri, nimplementawhom u mbagħad nagħmlu evalwazzjoni ta' eh, kemm huma effettivi. Għaliex huwa b'dan l-uniku mod illi wieħed jista' jara kemm sikura sistema kif ġiet eh, infassa u strutturata u jekk tista' verament toffri protezzjoni xirqa eh, għall-informazzjoni. Is-sistemi tal-IT tagħna mhumiex konnessi mal-internet li hija diġà ħaġa tajba. Imma aħna wkoll naplikaw il-self protection principle, ġifiri anki jekk il-networks ikunu uh, konnessi ma' networks nazzjonali xorta waħda ma' nafdawomx u anki minħabba l-inċident ta' dal-aħħar ta' sis wieħed, dak l-inċident bis sis wieħed, aħna qed nagħmlu reviżjoni tal-sistema tas sigurtà tas sis nejn u propju f'dawn il-ġranet qed nagħmlu eh, eh, reviżjoni ta, tal-sigurtà ta tas-sistema sis nejn u biex naraw jekk il-sistemi illi twaqfu f'April għadhom x'fisseħ u mbagħad biex naraw jekk għadhom x'effettivi. effettivi għal dak li jirrigwarda l-infrastruttura l-ġdida tal uffiċi ġifieri networks għal negozju tagħna l-Aġenzija tal network tal-Aġenzija biex tinterġixxi mhux biss mal-pubbliku ma' mal-istituzzjoni Ewropej l-oħrajn. Aħna u koll għanna l-istess eh, prinċipju ta' eh, ċertifikazzjoni ta' sigurta fejn ikun hemm dan il-penetration test li jkun l-aħħar pass li jagħti mbagħad it-timbru eh, u l-permess li ikun issir go live. Jiġifieri jekk ikun hemm riżultat pożittiv ma jkunx hemm go live għal dik is-sistema, grazzi. L-aħħar mistoqsija għal Sinjura Ernst kjoġobkom um, malajr rispondu fil-qosor sabiex inkunu nistaw nal u eh, minna u ftit minuti oħrajn, sitta jew seba minuti oħra. biex niprovaw eh, nimxu skont l-iskeda tagħna li bħalissa aħna diġa biznija. Signora Ernst. Ma nafx, aħna sa qed nitkellmu fuq nanfusna u ma nafx jekk nistaw xnajdu sempliċement li għad baqanna ħames minuti u baqa b'fdis ħin għal ftit mistoqsijiet ta' malar. Ma naqbilx u laqas ma naqbel ma dak il-nitqal kemm il-darba hawnhekk li aħna rridu naċċettaw dawn il-tweġibiet ġenerali u ma nistawx nistaqsu mistoqsijiet dwar id-dettalji dana li li ma jistodisfanix. Issa dwar l-encryption, weġibni ek joġbok. Għalfejn il-membri u eh, il-personal għamnek ta' kull livell fil-Parlament Ewropew mandomx mod automatiku GPG ki biex jaqraw mail li tkun encrypted u jibatu mail tal-istess tip għalfejn l-affarijiet huma hekk. U għaxira li l-affarijiet ikunu hekk, mbagħad tieni is-sur deżura diġa għal kemem nis jaħdmu fil-qasam tal-IT ta' jepwes, jien nixtieq inkun naf kemem nis li qed hemm jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà tal-IT hawnhekk fil-Parlament jew huma kategoriji kollha imħaltin ma' xulxin, jiena nixtieq li s filela jgħidli xi ħaġa dwar dan. Isiru verifiki indipendenti u isiru testijiet ta' penetrazzjoni, penetration tests, eh, xi darba saru dawn qed isiru bħalissa din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna meta rridu niżguraw li s-sigurtà tagħna hija fil-livell li suppost tkun. U dejjem hawnhekk nibqgħu nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-Parlament Ewropew nistaw verament neskludu l-possibiltajiet illi kienem attakki li rnexxew jew jista' jkun hemm attakki li rnexxew fil-ġejjieni u li dak li għamilhom dawn l-attakki jista' juża data ta' ta' istituzzjoni waħda biex jidħol fid-data ta' istituzzjoni oħra xi ħaġa li tista' tkun eskluża mija fil-mija bħala xi ħaġa li hija impossibbli li tiġri li wieħed juża istituzzjoni waħda bħala mezz biex jispjuna fuq xi istituzzjoni oħra xtamlu biex tindunaw jekk ikun hemm malware u viruses? Mbagħad dwar it-trasparenza. Li kiku kellu jkun hemm attakk fuq il-Parlament Ewropew jew jekk ikun hemm xi attakki fuq il-Parlament Ewropew, min ikun jaf bijom dawn l-attakki. Meta u fuq livell ta' flima livell ta' dettal, hemm obbligu ta' oti ta' informazzjoni, hemm xi gruppi, hemm xi membri illi ikunu formati dwar dawn l-inċidenti u x'tip ta' informazzjoni jirċievu. Eh, u laqat in kamera kemm huma tassew eh, siguri. Aħna daw il-laqat in kamera eh, hija xi ħaġa li tiġri ta' spiss ħafna nixtieq illi tajdli kentejn għandi ħafna mistoqsijiet għalina u naħseb illi intom obbligati li twiġbuna. Issa l-mistoqsija dwar il-penetration test li ġasaret Mr. Albrecht u ma tawniex tweġiba sħiħa u ma naħsibx li jek nibqaw hawnhekk namlu l-istess mistoqsijiet sejtuna iktar tweġibiet id-dettaljati. Umbat hemm mistoqsijiet li hum dwar is-sigurtà li huma importanti ma mhux rilevanti għal din l-inkjesta għalhekk jiena nixtieq li l-mistiedna tagħna jiffokaw fuq dawk l-elementi li huma rilevanti għal din l-inkjesta mistoqsijiet is-sur Vilela u mbagħad is-sur Deżura jibda s-sur Vilela. Iva, grazzi kolla kemmuma kienu mistoqsijiet rilevanti u importanti. Issa dwar l-encryption, il il-firma elettronika palma tafu. Aħna dan l-aħħar daħħalna din il-firma elettronika. Għat mhuwiex strument illi qed jintuża, iva qiegħed jintuża, imma għalissa biss fuq livell pilota. Jiġifieri għadu ma sarx strument li huwa ġeneralizzat jintuża minn kulħadd u hija propju għal din ir-raġuni, raġuni li semmejta inti stess, sinjura, li hemm bżonn illi niddefinixxu il-livell ta' sigurtà li aħna rridu nimponu fl-użu ta' din il-firma elettronika. U dwar il-penetration tests, IVA namlu dawn it-testijiet mod permanent, mod kontinwu u niprofaw ukoll namlu dawn il-verifiki fl-imkien ma' sert. Iżda, jekk intom tħossu illi u ta' min namlu ftit eh, iktar li u namlu verifika indipendenti ġifiri minn barra jien naħseb illi hija ideja tajba. Madana kollu, aħna mod regolari namlu testijiet fuq il-livell ta' sigurtà u tal-vulnerabilità eh, tas sistema, però ma tkun qatt verifika esterna jiena Eh, pero naħseb li hija idea tajba u naqbel li għandu jkun hemm audit li ssir minn barra u li jsiru testijiet ta' sikurezza. Imma hemm bżonn illi nżid xi ħaġa oħra, tkun xi ħaġa inutli jekk aħna nagħmlu dan biss għall-Parlament Ewropew, xi ħaġa bħal dik ta' min li ssir anki fuq l-istituzzjonijiet l-oħrajn ukoll għalmenu iż-żewġ istituzzjonijiet l-oħrajn l-aktar kbar ġifir dawk l-iktar li jaħdmu mill-qrib mal-Parlament ġifir kummissjoni u l-Kunsill. U dan jippermetti li inwieġeb u koll għattilet mistoqsija li għamilt li. Jekk aħna aħniex ċerti 100% illi wieħed ma jistax juża informazzjoni minn istituzzjoni waħda biex jattakka uh, istituzzjoni oħra. Le, ma nistax najt illi aħna ċerti 100% imma is-sistemi illi aħna ħlaqna uh, eh, bil ħolqien tas CERT EU għalek edin emmek propju biex jgħatu dawn it-twissijiet għal dawk l-affarijiet illi jistaw eh, jissoċedu. Issa, jekk ikunem eh, xi attakk u jew xi inċident f'istituzzjoni oħra l komissjoni il-Parlament jirċievi formazzjoni mill-ewwel li dwar dak li jkun ġara u aħna mill-ewwel nieħdu l-passi biex naraw jekk dak l-istess tip ta' attakk jistax isir ukoll fuq il-Parlament. Aħna dan għamilni ħdiġa u bħala mekkanizmu rajna illi eh, ħadem, uh, ħadem bħala mekkanizmu ta' protezzjoni. Iżda ma nistax neskludi 100%. Il-President uh, tinterrompi hawnhekk u tajt illi il-ħin qiegħed jafas sur deżura. Iva, malajr ħafna fuq żewġ punti fuq l-encryption Le, mish ħaġa daqshekk faċli illi nagħmluha. Anki għal komunikazzjoni bejn l-esperti hija ħaġa diffiċli illi eh, jimplementa eh, metodi ta' encryption tkun ħaġa sabiħa kieku din kienet soluzzjoni daqshekk faċli li wieħed jista' juża biex eh, juża għall-emails wa telefonati, eċċetera. U eh, intom saqsejtu dwar kif aħna nindunaw bil-dawn l-attakki. Iva għanna hardware u software li huwa sofistikat ħafna u kull tip ta' formazzjoni li nistaw niksbu imma il-prodotti kollha ta' software ta' hardware, l-informazzjoni kollha li nast eh, nużaw. Da kollu huwa ikkonċentrat f'parti waħda ġeografika tad dinja li mhix l-Ewropa. Jiġifieri jekk Jien nista' nissuġġerixxi xi ħaġa bħala eh, riżultat li ħareġ minn din id-diskussjoni f'dal-kumitat huwa li s-soluzzjonijiet tekniċi biex norganizzaw l-encryption biex ikun hemm safeguards tal-networks biex ikun hemm mekkaniżmi eh, li jindunaw u jidentifikaw attakki, eccetera, u biex ikonna din il-cloud, mhux mux biss fuq għall-istituzzjonijiet biss manki għall-pajizi, biex namlu dan ma kumpaniji Ewropej, soluzzjonijiet Ewropej, dan ukun riżultat ta' sew eccellenti li se jkun tajnuna lina l-kol fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, ekwa sanna għal tmim ta' din l-ewel uh, parti, 20 minuta tard, niskuża ruħi, nirringrazzja l-mistiedna tana għal kontribut tagħhom. Jena ninsab eh, ċerta li serna xinna nisiltu konklużjonijiet utli ħafna wara din seduta. Eh, ma serraħtu lix moħħi għanzi nissa iktar imħazba u inkwetata mill-li kont fil-bidu. Eh, u dana jorbot ukoll ma' dibattitu fuq il-budget fejn il-budget hija dejjem jonqos jonqos dejjem iktar u iktar. Mbagħad Eh, nisma illi ladu tana edin dejjem jinvestu iktar u iktar. Għallek forsi aħna sin nistaqsu li l-nifsi mannix allura ninvestu iktar aħna u koll fil-sigurta jekk irridu illi ikonna l-menu livell ta' sigurta u ta' protezzjoni li jista' jitqis bħala serju. Ekk issa nistieden il-mistiedna l-oħrajn biex isibu postom għaw fuq ma' ġembi. Okay, colleagues. Uh, Kollegi. Mela, ħanibdew it-tieni parti tas seduta tal-lum dwar ir-rwol tal-Parlament fil-sorveljanza tas servizzi tal-intelligence fuq livell nazzjonali fera ta' sorveljanza tal-massa it-tielet parti. Uh, se niprovaw jekk jaqblu il-mistedna tagħna illi eh, naqbdu l-żewġ partijiet flimkien l-ewwel nisimgħu mill-kellima tagħna, l-ewwel eh, nagħtu meħba lis-sur Armand de Becker illi huwa l-Viċi President tas-Senat Belġan, membru tal-Kumitat ta' Monitoraġġ tas-Servizzi tal-Intelligence Eh, mbagħad s eh, is-Sur Gira Paj, illi huwa l-President ta' Servizzi tal-Kumitat ta' Sorveljanza ta' Servizzi ta' l-Intelligence u s-Sur Claude Moraes ukoll u s-Sur eh, Karsten Lauritsen nittama li pronunċajtu tajjeb ismek membru tal-Komitat tal-Affarijiet Legali u il- rappresentant tal focketing da ta' Danimarka. Għandkom ħin ta' mux iktar minn 10 minuti uh, flordni li jena introduċejtkom. Mela aqsmu l-ħin kif tridu, intom mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet u tweġibiet. Sur Deka, Grazzi, Signora President, Jiena l-ewwel qed nirringrazzjak għall-istedina tiegħek illi Eh, se jkompli s il-relazzjoni li jeżisti bejn il-Senat Belġjon u il-Komitat Koma li xina ftit ta' snin ilu ġejt hawnhekk eh, fejn iddiskutejna il-rapport fuq Echelon illi kienet il-fazi ta' qabel ta' dik illi qed nitkellmu fuqha illum. Għalek biex nibda jiena se nispjegalkom ftit fil-qosor kif jaħdem taħdem is-sistema ta' kontroll fil-Belġu għaliex naħseb din il-problema kollha hija marbuta wkoll mal-kapaċità tal-kontroll ta' dawk li jagħmlu l-aġenziji tal-intelligence u jiena nixtieq kif dan isir fil-Belġu. Infakkarkom fil-qafas uh, legali illi jibda bil Ehm, liġi tal-1991 ġifir 22 sena ilu il-liġi Belġjana li organizzat il-kontroll tas servizzi tal-informazzjoni tal-intelligence u tal-polizija għal-parlament Belġjan illi kellu enata tal-ilu nifsu il-possibilita illi għamil monitoraċ fuq il-servizzi tal-intelligence minn banda u tal-polizija minna oħra fil-kontest tal-lum jena musa noqgħod issa nidħol fil-kontroll ta' servizzi tal-pulizija imma se nitkellem biss fuq servizzi tal-intelligence. Biex ikun hemm dan il-kontroll reali, eh, jiġifieri il-servizz eh, ċivili tal-intelligence u min-naħa l-oħra il-servizz militari il-laqa il-liġi organika organizzat il-Komitat Permanenti ta' Kontroll eh, il-famuż Komite Air. Dan il-komitat uh, jitħaddem fil-Belġu principalment f'termini parlamentari mis-Senat, ġifiri hija il-Kamra tar Rappresentanti illi tagħmel dan ix-xogħol. Fis-Senat uh, jeżisti uh, eh, kumitat speċjali li huwa responsabbli għal uh, dan il-kumitat R. U dan il-kumitat jikonsisti jikkonsisti minn ħamsa senaturi immexxi mill-President tas-Senat dan il-komitat jagħmel supervizjoni u jgħin il-komite R u eh, għandu il-possibilità fin-nom ta' senat illi uh, jitlob li dan il-komitat għar jagħmel il-kontrolli meħtieġa li jkollu aċċess għar rapporti li joħorġu wara dawn l-inkjesti biex eh, isir jaf dak kollu li kun fihom id-dossiers tal-inkjesti sabiex imbagħad is-senat ikun jista' ifassal il-konklużjonijiet tiegħu u jfassal rakkomandazzjonijiet f'każ ta' bżonn il-komitat er fih tlet membri u l-Avukat Ġenerali eh, huwa l- eh, President u dawn it-tlet membru ma maħtura mis-Senat dan il-Kumitat permezz ta' inkjesti ta' kontroll jara jekk l-atti ta' servizzi tal-intelligence ikunx eh, marru kontra b'mod sproporzjonat jew inġust għad drittijiet u libertajiet tal-persuni, tal-ċittadini u anke jekk ikun hemm nuqqas ta' effiċenza jew ta' koordinazzjoni ġifir minn banda jara li jkun hemm rispett tal libertajiet individwali mill banda l-oħra verifika tal-effiċjenza u l-effikaċja ta' dawn is-servizzi. F'każ ta' bżonn jistgħu joħorġu wkoll b'opinjoni non vinkolanti fuq il-miżuri politiċi li hemm bżonn biex jagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet li jkunu dunaw bihom jew joħorġu b'rakkomandazzjonijiet u dawn rakkomandazzjonijiet jistgħu jsiru saħansitra proposti tal-liġi. Pala organu tal-Parlament il-Komitat R Eh, mandu ebda rabta ġerarkiku eh, ma' servizzi ta' intelligenza illi huwa eh, jikkontrolla huwa ipoġġa a dispożizzjoni tal-Kumitat Parlamentari ta' Segwitu, Ministri kompetenti, il-Ministru tal-Ġustizzja minnaħa, Ministru tad-Difiża minnaħa l-oħra u ovvjament il-Prim Ministru jekk ikun hemm bżonn u autoritajiet kompetenti oħrajn eh, illi jkunu relevanti għal dossier, per eżempju, tal-affarijiet barranin f'ċerti situazzjonijiet, illi adottaw jew le jew jieħdu l-passi meħtieġa għal parlament jista' juża r-riżultati tal-inkjesti li jkunu saru biex kif jieħu inizjattivi leġislattivi u biex eh, jagħmel il-kontrolli eh, fuq il-seta ta' eżekuttivi Issa, fil-kontest tal-kas PRISM, il-Komitat ta' Segwitu stiden il-Komite R biex jibda tlet inkjesti li s-surrapaj se jispiegalkom dwarum. Ovvjament eh, fil-opinjoni tal-Komitat Parlamentari l-interċettazzjoni massiva ta' komunikazzjonijiet mis-servizzi ta' pajjiż jew ta' pajjiżi illi huma meqjusa ħbieb jew alleati sir bl-iskuża tal-ġlida kontra terrorizmu imma il-miżuri illi jittieħdu Uh, jidrilna li xorta wahda huma miżuri illi uh, imorru kontra bisħieħ il-valuri fondamentali li suppost qegħdin jipproteġu. Dakollu li rigwarda l-ġlida kontra terrorizmu, uh, ħadd ma jista' joqgħod jistaħba barra sebaħ u jekk din il-ġlieda tiġġustifika rikors għal metodi speċjali ta' riċerka ta' sorveljanza żgur li ma jġustifikax eh, ġabra eh, massiva u eh, indiskriminata ta' data. Issa, Uddim din l-interċetazzjoni massiva probabli ta' servizzi informatiċi tagħna mis-servizzi ejem ngħidu li kienu Amerikani ngħid probabbilment ġara hekk għaliex l-inkjesti għadhom għaddejjin u jiena marriċ illi uh, ngħid affarijiet li għadhom ma ġewx ikkonfermati jiena smajt eh, ċerti funzjonari funzjonarji kemm tkellmu baqal kemm għadu attenti u qisu kliemhom uh, din tista' għax tinija kwestjoni li hija importanti ħafna Eh, jekk kien hemm interċetazzjonijiet massivi dawn jistgħu saru wkoll blajnuna ta' xi stat membru tal-Unjoni Ewropea din hija ħaġa importanti ħafna wkoll. U għalhekk li illi tweġiba komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropea eh, hija meħtieġa indipendentement minn dak illi jista' jsir fuq livell ta' kull wieħed mill-istati membri. Jiena nħoss ukoll li analiżi ta' din is-sitwazzjoni bejn il-pajjiżi alleati ta' NATO niftakru illi il-NATO huwa l-istrument prinċipali tas sigurtà, sigurezza ta' defiża tal-Ewropa. Il-NATO wkoll għandha taħdem fuq dal-punt u eh, tara kif huma relazzjonijiet bejn l-alleati taħħal li xi ħaġa pjuttost sorprendenti illi bejn l-alleati Eh, ikun hemm is-sorveljanza u wieħed jissorvelja lil ieħor. Dak li jidir li huwa perikolus ukoll eh, jista' jkun jew forsi diġà qed isir illi ċerti stati membri tal-Unjoni Ewropea jinnegozjaw ftejjin partikolari mal-istati membri individualment, eh, skużani, mal-Istati Uniti individualment, u da qed nitkellem uh, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u pajjiżi membri tan NATO. Dinija il-problema il f'dan kollu li qed timbarazzaw koll il-gvernijiet Ewropej tiġi propju mill-proċessi li jiena rajt meta konna qed naħdmu 10 snin ilu fuq il-każ Echelon li ħafna stati membri ta' l-Unjoni għandhom jagħmlu l-istess affarijiet, l-istess tip ta' attività dal-aħħar jena uh, eh, rajt fuq il-television Franċiż dibattitu fej kien hemm is-sura tali qed eh, jipparteċipa da kien qed jitkellem għan-nom tiegħu personali imma kien qed jgħid illi bl-esperjenza illi eh, kiseb bħala uh, segretarju ġenerali tal-Elize kien qed jgħid lill-kollegi Franċiżi li kien hemm madwar il-mejda li Franza qed tagħmel l-istess ukoll u li kieku kellha l-opportunità li tagħmel iktar tagħmel ukoll. Jiġifieri din hija ir-realtà, realtà konkreta, tangibli, fuq dak li kollu li rigwarda l-interċezzjoni u il- eh, ta' telekomunikazzjoni. Eh, Franza u l-pajjiżi Ewropej kollha jagħmlu l-istess fuq livelli differenti forsi ma nuża l-kelma echelon, imma din hija r-realtà Ġifiri hija dejjem kwistjoni ta' prinċipji fondamentali li jridu jkunu eh, kontrollati minn eh, komitati parlamentari bħal dan u kontroll parlamentari wkoll fl-istati membri fakkarkom illi il-maġġoranza tal-Stati membri tal-Unjoni xorta qatt m'għandhomx sissa eh, kontroll parlamentari tas servizzi tal-intelligence tagħhom jiġifieri din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna fil-fema tiegħi. Jien naħseb ukoll illi bejn l-Istati membri u bejn il-pajjiżi membri tan-NATO għandu jkun hemm eh, regoli jew prinċipji ta' kondotta tajba Eh, regola se tkun regola, ma rridux nkunu sabajna fħalqna, imma rridu nevitaw li kunem ftejmet eh, u li kunu unikament bilaterali għalix dana eh, jista' meħsara ħafna l-unità politika tal-Europa. Issa, da kif għal il-panel ta' qabel, din il-situazzjoni waslitna għanda twassanna biex nkunu u indipendenti fil-qasam tal-informatika fl-Europa. fl europa Kif għadna kif smajna l-bicċa kbira ta' sistemi informatiċi li nużaw mumiex Ewropej u dan miaw u koll ir-riski u aħna nafu li dan huwa minnu. Konna nafu bijom meta xtrajnijom imma uh, aħna eh, rridu illi eh, noħolqu sistemi li jkunu Ewropej b'500 miljun ċittadin u naħseb dan għandu jkun possibbli. Mela jiena se nieqaf hawnhekk issa nagħti l-mikrofonu lis-Sur Rapaj. Madame la President, je m'associe. Signora President, jena u koll irrit eh, nina atmasur Sur de Decker biex nirringrazzja kax pala eh, jaħħaġa tajba li Komitata ta' Kontroll Nazzjonali eh, jista' jaħdem mal-Parlament. Il-Belġu għandu żewġ servizzi tal-intelligence, servizz li huwa ċivili, għas sigurtata l-Istat u dana jiddependi mill-Ministru tal-Ġustizzja u għas servizz li huwa attiv biss fit-territorju tal-Belġu. Is-servizz tal-intelligence liħor huwa servizz militari jaqa' taħt il-Ministeru tad-Difiża u eh, jista jaġixxi kemm fil-Belġu kif ukoll pajjiżi barranin u importanti li wieħed ikun għax dan mhux l-istess pajjiżi kollha li s-servizzi tal-intelligence m'għandhomx kompetenzi fil-qasam ta' pulizija waqqas ġudizzjarju il-kontroll ta' dawn is-servizzi tal-intelligence issir eh, mill-setat leġislattivi u mill-komitat speċjali senatorjali u il-komitat permanent kontroll ta' servizzi tal-intelligence kif għal il-komissur Dedeka il-komitat jikonsisti mit tliet membri maħturin mis-senat u din il-kolleġjalità hija importanti għaliex tiggarantixxi l-indipendenza tal-komitat fir-rigward tal-eżekuttiv, jiġifieri il-ministri, imma wkoll fir-rigward tas-servizzi. Il-komitat uh, għandu uh, tlet setat essenzjali, jiġifieri aħna dak li nsejħulu eh, inkjesti ta' kontroll fuq inizjattiva tagħna, fuq talba tal-Ministri kompetenti jew inkella fuq talba tal-Parlament mod partikolari il-Kumitat ta' segwitu. Il-Kumitat jista' wkoll jiftaħ inkjesta wara li jkun hemm xi rapport jew inkella xi ilment minn xi ċittadin minn meta nħala il-komitat 20 senilu kien hemm iktar minn 200 inkjesta ta' kontroll illi twet u inalqu. Xuħut minnhom issemmew hawnhekk bħal Swift, il-titjiriet ta' CIA, Echelon, kif ukoll inkjesta ukoll fuq l-interċezzjonijiet li saru eh, fil-bini tal-ġustus Lipsius Eh, aħna naħdmu kol fuq il-legalità u l-effiċjenza u l-koordinazzjoni tal-mod kif jaħdmu s-servizzi. Dan jagħmilna differ differenti mill-kollegi eh, Olandiżi tagħna li aħna lil mill-legalità naħdmu wkoll fuq l-effikaċja, l-effiċjenza. Il-lan tal-kontrolli tagħna huwa li jkun hemm kontroll demokratiku kostanti biex inħarsu drittijiet il-libertajiet imma jrid jikkontribwixxi wkoll għal funzjonament tajjeb tas-servizzi. It-tieni xogħol importanti tal-Kumitat, il-Kumitat mill-2003 għandu l-possibilità li jikkontrolla l-interċettazzjonijiet li jsiru mill-militar, minn dan is-servizzi tal-intelligence militari li jistgħu jinterċettaw komunikazzjonijiet barra mill-pajjiż imma f'ambitu limitat ħafna biex ħarsi it-truppi Belġjani li jkunu għedin eh, f'pajjiżi oħrajn u jħares ukoll ċittadini Belġjani li jgħixu f'pajjiżi barranin minn sentejn ilu law Eh, il-komitat ukoll għandu l-possibilità li jagħmel riċerka fuq frekwenzi li saw ikunu interessanti u l-komitat wara eh, sentejn li lu jħaddem l kompetenza l-ġdida qed jipproponi illi eh, jagħmel inkjesta ta' kontroll anki fuq dan is-suġġett. L-aħħar element il-Kumitat għandu koll responsabilta fil-kuntest tal-liġi tal-mod kif tinġabar din l-intelligence il-servizzi belġani għam l-2010 law innataw ċerti kompetenzi responsabiltajiet komplementari u design pal per eżempju l-interċetazzjoni ta' komunikazzjoni, il-ġbir ta' data bankarja u il-komitat jintervjeni u jaqdi l-wol Eh, isu ta' orti għandu rwol ġurisdizzjonali bħala l-aħħar rikors per dawn id-deċiżjonijiet tiegħu mhumiex suġġetti għall-appell huma definittivi u finali. Kumitat ehm, jeżamina il-prinċipji u kol ta' legalità, proporzjonalità u sussidjarjetà Mbatt dak kolli namlu aħna jirreferi għal dak li jsir fit-territorju Belġjan u irridu u koll naraw x'teddidiet hemm u jridu jkunu teddidiet speċifiċi ġifiri dawnek mhix kwestjoni sempliċement li jkun hemm interċettazzjonijiet massivi u strateġiċi kif isiru f'pajjiżi oħrajn. Il-Kumitat inata responsabilta li wettaq tlet inkjesti minn naħa tas-Senat u mbagħad żiedet raba waħda wkoll issa jiena se nippruv se niprofa ngħidilkom kif qed isiru dawn l-erba' inkjesti u ngħidilkom bad kemmtejn fuq ir-raba waħda l-ewwel waħda se ngħidilkom x'inhu it-titlu tagħha biex intom tkunu tistgħu tifmu lan tagħha x'inhu. Stħarriġ war pożizzjoni ta' servizzi Belġani tal-intelligence, il-kapaċità tagħhom ta' ġbir massif u l-esplorazzjoni ta' metadata minn ċerti stati u il-mod kif dawn il-pajjiżi jistgħu jkunu qed u spjonaġġ politiku fuq hekk imsejħa stati ħbieb il-komitat irid fil-fatt jiverifika dak li s-servizzi belġani kienu jafu jew ma kienux jafu jiġifieri rridu naraw jekk dawn intervjenewx b'mod attiv uh, blajnuna ta' ċerti pajjiżi jew jekk le u jekk huma informawx l-awtoritajiet f'waqtu eh, dwar l-informazzjoni eh, illi kisbu. Ovvjament din l-inkjesta hija għaddejja l-awdizzjonijiet uh, se jittemmu il-ġemma id-dieħla għalek ma sax natikom bwis e, informazzjoni għalissa. L-lum peress illi l-ewel aħna irridu niprezentaw il-konklużjonijiet tagħna lil kumitat tagħna. Mbagħad Eh, tieni, inkjesta hija aktar ta' natura ġuridika, ġifiri fuq il-ħajja privata, protezzjoni ta' data u l-iskambju ta' informazzjoni fuq livell internazzjonali bejn is-servizzi tal-intelligence. Nista' ngħidilkom li l-Kumitat ilu jisħaq għal ħafna snin dwar il-ħtieġa li jkun hemm regoli partikolari għall iskambju ta' informazzjoni bejn is-servizzi ta' intelligence ta' pajjiżi differenti. U hawnhekk ngħid irridu jkunu demokratiċi. It-tielet inkjesta fuq il-protezzjoni ta' eh, dak li huwa kollu l-potenzjal xjentifiku u ekonomiku eh, fil-Belġju, il-sistemi ta' sorveljanza elettroniċi, eccetera, u raba inkjesta kienet mill-Kamra tal-Avokati eh, Fjamminga tal-Brussel. tal bruxelles Issa fil-kontest tal-inkjesti tagħna aħna għandna setati importanti, il-kumitat jista' fil-fatt jitlob illi nataw lilu it-testi kollha li ħossi hemm bżonn biex jaqdi eh, dmiru għandu kollu kompetenza li jisma jinterroga lil persuni illi jishtiq u huma ma jistawx jużaw is-sigrid professjonali eh, mana u eh, jista jitlob informazzjoni kollha li ħosti hemm bżonn, jagħmel rapporti kollha li hemm bżonn u jikkonfiska informazzjoni u dokumenti li ħossi li hemm bżonn li jiġu konfiskati. Aħna għandna l-arkivji tagħna stess u eh, nistaw ukoll ninvolvu u nitolbu lajnuna ta' speċjalisti taħt ġurament u anki esperti. Issa, mbagħad eh, kien hemm ukoll awdizzjonijiet smieħ Eh, u il-briefing issa se jsiru il-ġimgħa id-dieħla. Mella bħal komitat ta'kom aħna bħalissa qegħdin fil-fażi ta' ġbir ta' informazzjoni ma nistax natikom iktar informazzjoni Eh, imma aħna bħalkom din ta' kuljum eh, insibu affarijiet ġodda, nkunu naf affarijiet ġodda li nista' ngħidilkom illi dinja xi ħaġa eh, li tħed kompli ma naf se jinkixef għada. Jiena għandi żewġ suġġerimenti u naħsbu illi bħala kumitat li l-Parlament Ewropew jista' jaqdi rwol u jkun fuq il-linja ta' qoddim f'din il-ġrida l ewwel il-kollaborazzjoni bejn l-organi u l-entitajiet ta' kontroll fuq livell Ewropew. F'Ottubru tal-2010 fi Brussel kien hemm is-sitt konferenza tal-organi ta' kontroll parlamentari tas servizzi tal-intelligence tal-membri tal-Unjoni Ewropea li kien jinkludi wkoll in-Norveġġja u l-Iżvizzera. Din il-konferenza naqgħet bid-dikjerazzjoni ta' Brussell u l-membri parlamentari li kienu preżenti qalu hekk. Aħna nirrikonoxxu li hemm bżonn u jkun utli li jkun hemm skambju ta' informazzjoni iktar intensiv bejn l-organi ta' kontroll parlamentari. Il-Kumitat Belġan ħal inizjattiva u ħoloq sajt ta' l-internet ennir European Network of Intelligence Networks Reviewers aħna ħloqnija din imma r-riżultati ma kienux dak li konna qed nistennew għaliex apparti xi ftit kollaborazzjoni okkażjonali ma l-Olanda, l-Ġermanja, Norveġja ma kienx hemm xi kooperazzjoni partikolari li nista' nitkellem dwarha. Naħseb illi tkun ħaġa tajba li kunem hemm iktar kollaborazzjoni ġenerali bejn dawn l-entitajiet ta' kontroll, dak fil-fatt li qalilkom ukoll issu li Cameron eh, il-ġimgħa li għaddiet. Jekk il-Parlament Ewropew jixtieq illi eh, jgħinna u jappoġġana f'dan l-internet site enir nkunu kontenti ħafna. It-tieni element intom tafu x'inhi ir-regola eh, ir-regola tal- disclosure hija regola importanti ħafna ma ma naħsibx li din ir-regola tista' tintuża kontra entità ta' kontroll. Iva Sur Cameron qal din il-ġimgħa li għaddiet u qal illi l-overseers ma jistgħux jitqisu bħala parti terza dan l-entità ta' kontroll fil-Belġju tinterpreta regola bl-istess mod imma ovvjament bil-prudenza meħtieġa biex ma neddux it-ħaddim xira ta' servizzi ta' intelligence fil-Belġju. Jina nixtieq ukoll ngħid illi Din il-problema ġiet diskussa waqt is-seba' konferenza tal-entitajiet ta' kontroll parlamentari f'Berlin fl-2011 U minn dak iż-żmien law aħna għadna qed nistennew illi naraw inizjattivi illi suppost illi ttieħdu. Jiena nikkonkludi hawnhekk u les illi nwieġeb il-mistoqsijiet illi tixtiequ tagħmluli. Merci beaucoup, then I'm going to... Grazzi, issa ħan nistieden l-aħħar kellim tagħna mill-Parlament Danis, Sir Lutzen. Grazzi ħafna. U grazzi ħafna wkoll tal-li sidintuni biex niġi hawnhekk illum u nispjega fil-qosor il-kontroll parlamentari li nagħmlu aħna fid Marka fis-servizzi ta' intelligenza tagħna kif ukoll biex nispjega daqsxejn bl-aħħar żviluppi anke minħabba l-kas Snowden mill-perspettiva daniża nixtieq nitkellem mod partikolari għall organizmi ta' kontroll tagħna mbagħad ngħidilkom x'inhuma il dak li għamel il-Parlament Daniż u l-Gvern Daniż f'daw il-każlijiet attwali. ħafna jasbu li d-Danimarka hija pajjiż pjuttost progressiv imma F'termini ta' kontroll parlamentari tal-organi u l-entitajiet ta' investigazzjoni u intelligenza tagħna ma tantx aħna daqshekk progressivi għax kważi qas nagħmlu kontroll ta' xejn sena li għaddit ġie preżentat proġett ta' liġi li fl-aħħar ġie approvat sabiex jinħoloq eh, tinħoloq entità ġdida ta' supervizjoni ta' kontrol ta' servizzi ta' intelligenza ma' dan l-organizmu dan din l-entità ta' kontroll għandha kompetenzi limitati ferm. Bazzikament ma tantx għandna possibiltajiet biex nagħmlu spazzjonijiet fiżiċi tal-installazzjonijiet u tamir ta' intelligenza u laqqas huwa permess nobligaw illi il-persuni li jaħdmu f'dawn is-servizzi jidru u dim il-liġi, imma xorta insomma nistgħu nindirizzaw għal inqas ċertu denunċi, ċertu l-menti miċ-ċittadini fuq l-applikazzjoni tal-liġi. Ma biex najtek maħniġ daqsek indipendenti fil-verita, għanna komitat eh, parlamentari ta' kontroll tal-intelligenza u dinajla mek għal ħafna snin issa, hija imsejħa l-komitat tal-kontroll tal-parlament. Fil-verita, dina mhux saċ komitat ta' kontroll imma wa' grupp ta' deputati li jistgħu ikollhom kuntatt mas servizzi ta' intelligenza sabiex jiċċaraw ċertu aspetti. Jiġifieri kif għattilkom dan il-kumitat ilu hemmhekk ħafna snin u jista' jkollha dan l-aċċess għal ħafna dokumenti Imma għal l-gvern li jiddeċidi li huma eh, dokumenti li din il-kumitat dan il-kumitat jista' jaċċessa u ġdejta jista' jkollha pereżempju fil-każ tal-budget dan il-kumitat jara jekk hemmx proporzjonità proporzjonalità bejn id-data li tiġi prezentata u bejn id-dokumenti imma ma tagħmilx attivitajiet ta' kontroll as nafu li L-unika ħaġa tista' tagħmel dan il-kumitat huwa tinforma lill-Ministeru tal-Ġustizzja jew il-Ministeru Pubbliku. Imma m'għandix kompetenzi qawwija ġifieri, ma dan huwa l-mudell is. Issa, biex ngħaddu l-attwalitajiet il-protezzjoni tad dejta issa qed issir fid-Danimarka wkoll id-Daniżi jafdaw ħafna blama kważi l-istituzzjonijiet pubbliċi tagħhom u ġustifikata wkoll din il-fiduċja li għandhom fl-entitajiet pubbliċi. U fis-servizzi ta' intelligenza issa ovvja f'daw l-aħħar xhur iffokajna ħafna l-attenzjoni tagħna fuq il-protezzjoni tad-data personali mhux biss minħabba dak il qal Snowden, per eżempju l-allegazzjonijiet illi kien hemm interċezzjoni anke ta' telefonati tal-Kanċillier Merkel, imma anke minħabba kellna każ ta' pirata eh, Danis u ħar Zvedis illi irnexxilhom matul ħafna snin eh, interċettaw ħafna dejta mingħajr qatt ma ħadd induna b'xejn għal ħafna xhur pereżempju kellhom aċċess ukoll għal l-emails tal-Kummissarju tal-Pulizija. Kellhom aċċess ġifieri għal din l-informazzjoni kollha illi kienu daw l-emails kollha li kienu qegħdin jgħaddu minant uffiċjali għoljin ħafna. Ta' ma kienux pirati tal-informatika professjonisti. Imma nixxilhom jinterċettaw. Ovvijament ma ndunajna bihom, kważi kważi kaxkarnihom minn ġo sodda kif kienu bil-kompjuter b'kollox, imma eh, dana poġġa l-importanza poġġa ħafna enfasi fuq l-importanza tal-ħarsin tad-data u ovvjament il-kas Snowden kompla eh, eh, ta' aktar importanza għal din il-kwistjoni. Fid-dikjarazzjonijiet qudiem deputat tal-Parlament, il-Ministru tal-Ġustizzja qal illi sa fejja fuq ma kien sar lebda attak fuq entitajiet tal-Minister tal-Gvern Danis. Imbagħad aħna wkoll na ma għanna autorità li tikkontrolla il-privatezza protezzjoni tad data personali. U ovvjament din nistaqet tistenna bil-ħerqa wkoll ir-riżultati tal-investigazzjoni li għadin jisiru hawnhekk fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Il-servizzi tal-Parlament Ewropew talbu l-Minister tal ġustizja sabiex jippruvaw jagħmlu kuntatt ukoll ma' entitajiet oħra bħal l-NSA li NSA sabiex ikunu jistaw um, jamlu koordinazzjoni bejnietom u provaw ukoll f'dan il-komitat il li kont qed nirreferi għalih qabel li provaw jagħmlu wkoll li nidu investigazzjoni ta' dawn il-fatti kollha ta' dawn il-trufijiet kollha. U il-membri ta' dan il-komitat huma obbligati illi iżommu l-informazzjoni kollha konfidenzjali ma jistax jitkellmu magħna dwar l-affarijiet ġifieri jiena lilkom ma nistax ngħidilkom eżattament x'qed isir f'dan il-kumitat ta' kontroll li huma obbligati illi ħarsu s-sigriet biex ngħidlek. Issa ovvjament hemm bżonn naraw daqsxejn iżjed naraw eżattament x'tib ta' kooperazzjoni qed isseħħ ma' entitajiet oħra f'pajjiżi oħra u pereżempju anke l Prim Ministru tagħna u l-Ministru tal-Ġustizzja ġew kritikati minħabba l-ħarsin tad-dejta għaliex il-fatt li jgħidu li m'hemmx problema li regoli qegħdin jiġu rispettati u ma jgħidu xejn iżjed minn hekk, eh, issa m'għadux biżejjed li tgħidek li tina iktar informazzjoni minn hekk. Fis-sistema Daniża. Però kif għattilkom m'għandniex xi sistema ta' kontroll fuq is-servizzi ta' intelligenza, forsi jafta ġobkom, forsi ta' fled il-ħaġa, imma l-fatt jakku, ma' għaxen iġġewna kun għedilkom illi kollox huwa ta' kontrol, għax fil-fattu l-sistema tagħna ma jkunx, ma jsirux kontrolli fuq dawn is-servizzi ta' intelligenza. Jew ftit wis jisiru kontrolli dik is-sistema tagħna. Kien hemm qalilna pereżempju jekk applikajniex ċertu miżuri derivati mid-dritt tal-Unjoni Ewropea bl-eċezzjonijiet ovvjament tagħna f'termini mbagħad ta' kooperazzjoni tal-affarijiet kwistjoni ta' ġustizzja u l-intern. Ngħidu aħna s-sena li għaddiet, pereżempju, kellna 810 telef eh, data li ġiet kontrollata u li ġiet interċettata mill-pulizija u mis-servizzi ta' intelligenza fil-ġida kontra ehm, terrorizmu. Minn dan il-810.000 miljon em, daw il-miżuri kollha ta' Eh, smieħ, interċezzjoni ta' data, etc. propju fiġida kontra terrorizmu. U biex naraq nixtieq ngħid li dan il-kumitat tal-Parlament hija teħejji aħna qegħdin nħejju issa dana ir-rapport fuq ix-xogħol li qed isir fuq livell ta' intelligenza, fuq daw il-kumitati li semmejta li xina per eżempju, personalment imħasseb dwar il-kontrolli qed isiru mhux biss fid-Danimarka ma fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U dun naraw aħna bħal Parlamenti Nazzjonali mbagħad xista jsir anke fuq livell Ewropew. U għalhekk naħseb li din il-laqgħa tal-lum u l-istedina tal-Kumitat Libe huwa daqstant importanti għaliex għall-inqas tippermettilna illi nibdaw naħsbu fċertu miżuri forsi eventualment anke direttiva li nkunu nista' napplikaw anke aħna fid-Dinamarka li estament naħseb li jrid ikollna xi tip ta' protezzjoni effettiva tad-data personali fid-data ta' fuq l-internet. Ħanara hawnhekk u ovvjament jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena nwiġibhom bil kollha. Grazzi ħafna u issa Niġu għal taqsima ta' mistoqsijiet u tweġibiet xi kollegi kellhom jitilqu u jiena niskuża ruħi fissimhom għaliex Issa wasanna fit-tmim tal-ġimgħa parlamentari tagħna u jekk iridu jaslu fil-ħin id-dar ikollhom jitilqu sabiex jilħu l-ajruplan. Nadi l-ewwel assur Claude Morex. Iva skużawna fil-fatt li waqajna u ovvjament, da ma jirrifletti bl-ebda mod fuq il-prestazzjoni taqom li kienet tassew eccellenti li għedin nipruvaw namlu aħna kif għalet President Sofija huwa illi nieħdu idea tal-vigilanza li qed issir minnaħa tal-parlamenti differenti u biex nieħdu wkoll isu idea ta' xinu ma l-arranġamenti ta' vigilanza fl-istati membri individwali tal-Unjoni Ewropea u nixtieq forsi l-ewwel qabel xejn saqsi lill-kollegi parlamentari mis-Senat Belġjan. L-ewwel mistoqsija i jekk idu nixdaq xejn jekk dan il kumitat ta' Viċilanza tistax tagħmel dawn it trasferimenti tagħmel kontra ta' dawn trasferimenti, x'inti tajtna l-impressjoni, tnejn intom tajtuna l-impressjoni illi Issa ta' eżistenti li għandkom huma pjuttost estensivi, kolkom il-menti individwali li huwa dejjem aħjar minn dak li smajna minn ċertu modelli ta' viġilanza, ġiri hemm ċertu eh, ftuħ, ċertu libertajiet. Ġifin ti għadkom sistema pjuttost estensiva u hemm ukoll trasparenza fil-mod kif intom tinvestigaw daw l-elementi. Il-mistoqsija tiegħi intom ir-regola ta' parti terza E, kom l-allegazzjoniet ta' prizzi meta saw saru. Intom ħassejtu li l-arranġamenti ta' vigilanza ta'kom flimkien ma' l-allegazzjonijiet li ġew minn Swift u mill-istituzzjoni ta' Ewropej fatti li intom Belġjani u l-istituzzjoni qegħdin f'pajjiżkom tħossu ħassejtu forsi l-arranġamenti kom ta' viġilanza x'naf li għaddejja bħalissa inkjesta ma' minkejja da ħassejtukom intom illi dawn l-arranġamenti ta' komu miex bizzejiet ħassejtu li forsi hemm bżonn tirriformaw l-affarijiet għax issa qegħdin nisimgħu minn ħafna stati differenti dwar l-arranġamenti li għandhom u probabbli ħajkun hemm bżonn ta' riforma. sintom bħala parlamentari għandkom esperjenza eh, der tuqoddim kimitati bħal daw u ħadtu sem fihom ukoll. Kuntenti allura bl-arranġamenti attwali tagħkom u il-regola tal-parti terza tħossu illi tostakolakom tfixkilkom. Imbagħad lil kollega Danis. Aħna wkoll għandna evidenza mill-kollegi zvedizi li jieħdu ħsieb il-Kumitat ta' Vigilanza l-FRA fi Svezja u kien hemm allegazzjonijiet ta' spionaċ fuq pajjiżi nordiċi oħra inkluż id-Danimarka. Issa inti ma naħsibx li semmejta speċifikament il-ħaġa żlattilna li ma kienx hemm ħafna allegazzjonijiet fid-Danimarka. Dina kienet waħda minnhom però, jiġifieri Ovvjament, intom inti semmejt il-fatt li fl-opinjoni tijak memx bizzeja tal-arranġamenti ta' vigilanza ġifiri ovvjament naħseb jek dan huwa l-kas, l-inqas dan il-kas naħseb tħoloq ċertu inċertezza fost il-pubbliku, ċertu dibattitu, diskussjonijiet fost il-pubbliku sabiex ikun hemm modelli aqwa ta' viġilanza fid-Danimarka. X'modell qegħdin issegwi għallu f'dan il-każ? X'tib ta' modell tixtiequ ssegwu wieħed Nordiku, wieħed Ewropew qed taħsbu f'xi modell partikolari? U tixtiequ għalhekk li jkun hemm Eh, model aqwa ta' viġilanza minħabba daw l-allegazzjonijiet u xek, ġifir forsi tkun ħaġa tajba li nisimaw l-opinjoni tijak dwar dan issa li inti semmejt dan il-punt dwar l-arranġamenti ta' kon fid-Danimarka li għadin tibnu model ġdid. Grazzi issa nitlob lil panelist tagħna sabiex iwieġbu fl-istess ordni illi tkellmu s-sur Dekker. Nista' nitkellem fil-qosor ħafna surra pa jikompli fejn jaqafjen fuq il-mezzi illi aħna għanna biex eh, nġildu kontra dan il-fenomenu internazzjonali kbir, jina nistanajt li etnara eh, li meta feċ il-kas eċlon 10 snin ilu kienem il-parlamenti, zewġ parlamenti senat eh, u Belġan u l-Parlament Ewropew, jirfiri konna tnejn waħedna. U meta ħna namlu dawn Eh, l-inkjesti dan il-Komitat R jagħmel il-xogħol tiegħu fuq is-servizzi tal-intelligence. Mod awtomatiku ċertu informazzjoni eh, tasal il-komitat li dejjem irrid mbagħad jiddeċiedi x'jista' jikkomunika x'ma jistax jikkomunika għaliex fil-kontest tal-intelligence is-segret tal-lejjun minn fejn tiġi l-informazzjoni huwa essenzjali imma kif eh, aħna qed nagħmlu fuq Prism eh, dan wkoll eh, se jgħin l-Parlament Belġan fl-azzjoni internazzjonali fil-fora internazzjonali biex jitkellem fuq dan is-suġġett. Dan huwa importanti ħafna lix meta ma jkunx hemm biżejjed informazzjoni ma tkun ma jkollok xejn rilevanti xi tajt ta' ċajt u jista' jgħid affarijiet li forsi ma jkunux minnhom 100% dwar mezzi ġuridiċi u tekniċi forsi s-surapa jista' jkomplijaw. Iva, Surapaj, ħanajdilkom eh, ftit eh, il-xol tal-komitatu kif issir. Rridu nżommu f'moħna li l-kompetenza tal-komitat hija li segwi il-servizzi tal-intelligence belġani u dawk belġani biss m'għandniex kompetenzi partikolari fuq il-servizzi barrani li huma prezenti fil-Belġu u li huma attivi fil-Belġu Aħna il-sena li għaddiet fuq eh, talba tal-ex president tas-Senat eh, inkjesta fuq il-mod kif is-servizzi Belġani kienu issegwu s-servizzi ta' intelligence barranin li huma attivi fil-Belġium meta uh, dawn is-servizzi kellhom diaspora importanti u kbira fil-Belġu. Aħna ridna naraw kif dawn is-servizzi Belġani kienu qed jaħdmu billi għamilna sorveljanza fuq is-servizzi barranin imma dinja xi ħaġa diffiċli ħafna xi servizzi barranin huma servizzi biex najdu l-omek tal-ħbieb u meta dawn ikollhom diaspora kbira fuq it-territorju tagħna. Għalhekk hawnhekk ukoll irridu nitilqu mill-prinċipju illi rridu ukoll naġixxu biex eh, nitolbu l-servizzi tagħna jagħmlu sorveljanza fuq is-servizzi barranin, però servizzi li huma ħbib u preżenti fil-Belġu għalek bil-mezzi illi aħna għanna irridu nippruvaw infaslu il-prioritajiet tagħna snin ilu għada din xi ħaġa li ma ġietx fil-liġi din hija eh, l-aħħar darba ġiet meqjusa mill-kumitat tagħna ittieħdet in konsiderazzjoni aħna s-sugġerejna li fil-liġi fuq is-servizzi tal-intelligence għandna ngħidu b'mod espliċitu li s-servizzi jridu jsegwu l-attivitajiet tas-servizzi ta' intelligence barranin fit-territorju Belġan dan hekk jippermetti li s-servizzi Belġani biex ikunu ferm aktar attivi f'dak il-kuntest. Il-kapacitajiet tal-kontroll huma pjuttost limitati din tlet membri ma dak fuq livell tal-kolleġġ aħna għandna servizzi ta' inkjesti, servizz legali, servizz ta' dokumentazzjoni, appoġġ amministrattiv, jiġifieri b'kollox qegħdin xi 25 ġuħ biex jikkontrollaw servizzi Belġjani li għandhom ħafna xi jagħmlu hawnhekk fi Brussell. Mbagħad punt delikat ħafna walli punt tekniku meta nitkellmu dwar l-informatika dwar l-IT hemm bżonn li jkollok nies li jkunu mħarġa, mħarġa tajjeb il-kompetizzjoni minn naħa tal-settur privati hija enormi u l-investiment kbir. Għalek Belġu bħal ħafna pajizi oħrajn u bħal l-Unjoni Ewropea għandu diffikultajiet budgetarji li ma jawgurax tajjeb għal ġejjini. Naħseb li eh, dan se jkun importanti ħafna l investimenti ġifiri, da kollu li jassigurta mod partikolari il-protezzjoni tal-infrastruzzjoni, tal-informatika u tal-komunikazzjoni fil-Belġu. Kien hemm deċiżjoni tal-gvern illi tieħdet wara rakkomandazzjoni tal-2011 u il-gvern inkluda fid deklarazzjoni governattiva tal-2011 imma u kol wara Eh, dak li ġara dal-axar bi Snowden, etc. ħa deċizjoni li jinvesti eh, somma mux zar biex propju eh, nibdew namlu dan ix-xogħol. Huwa bidu Jiena naqra kritiku fil-fat għalix għaddew ħafna snin li komitat ta' kontroll Belġan kien ilu jitlob lil gvern Belġan biex jieħu dawn il-miżuri u li kanna nistennew djel dan il-kwestjoni ta' Snowden biex l-affarijiet eh, ma jibqawx imblokkati fuq livell budgetarju u politiku. Etak, etak fus Grazzi l-kolla mistoqsijiet ta'kom. Joħed, jak su marax. Fuq sistema daniza. Jina konti ġaqat nidilkom illi qabel ma ħriġna b'dik il-liġi s-sena l-oħra fuq il-vigilanza parlamentari u indipendenti tal-servizzi tal-intelligenza il-Kumitat ta' Ġustizzja għamel vjaġġi zjarat ta' studju l-Norveġa Renju Unit mbagħad kien hemm xogħol ukoll tal-kumitat li għaddu ilu għaddej għaxar snin issa u illi l-koll eh, qablu dwar din il-liġi li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għaddiet is-sena li għaddiet. Naħseb illi din id-diskussjoni issa kif kellha din id-diskussjoni llum dwar liġi ġdida minħabba il-kwestjoni ta' Snowden. L-affarijiet kienu jkunu mod ieħor, imma l-affarijiet ma setax isiru, sta saru s-sena li għaddiet u ma hemm l-ebda pressjoni politika sabiex dik il-liġi tinbidel memx diskussjoni parlamentari, memx dibattitu ġifir ma naħsibx li ħat imbidel il-liġi biex ikun hemm iktar kontroll legali jew parlamentari fuq is-servizzi ta' intelligenza, ma naħsibx li dan ħajġri. Dwar l-Svezja, kien hemm xi diskussjoni fl-Iżvezja dwar fid-Danimarka dwar l-Iżvezja, interessanti dwar dan il-kasu illi s-sistema Żvediża qiegħda tagħmel monitoraġġ ta' dak kollu li diħalu dakollu li ħireċ fis-sistema tagħhom, jiġifieri jak il-Facebook tiegħi pereżempju eżempju. l-affarijiet għandi l fuq survey fuq is-server fl-Iżvezja u s-servizzi iż-Svediżi jistgħu jagħmlu monitoraġġ ta' dakollu li jidħol dak li joħroġ mis-sistema. Issa biex tifhem eżattament għalfejn m'hemmx dena il-pressjoni politika fid-Danimarka u s-sitwazzjoni fid-Danimarka x'inhi, hija illi fil-kas ta' Danimarka laf memxejn xejn memx kif għatilkom hemm ħafna fiduċa fis-servizzi ta' intelligenza u għandhom għalfejn ikollhom din il-fiduċa fis-servizza fis-servizzi ta' intelligenza ġifieri il-kwestjoni fid-Danimarka mhix waħda splussiva mhix m'hemm xejn imminenti Issa jekk ikun hemm xi ħadd fil-Parlament Ewropew jew f'xi pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea forsi jaf ikun hemm diskussjoni immedjata, ma f'Danimarka ma kien hemm xejn, kien hemm membru parlamentari li fuq sevenza li qal illi jifhem għalfejn l-Amerikani kienu qegħdin jagħtu l-attenzjoni kollha għall-Ewropa li xaħna noħolqu ħafna problemi. imma għal dal għallu ma ma ħoloqxi ġifiri id-debat innu qas forsi ta' dibattitu fid-Danimarka meta mqabbel ma' pjata l-Ewropa forsi ma nafx daqsxejn kwetanti imma l-fattu li memx dan id-dibattitu memx din il-pressjoni biex jinbidlu l-affarijiet fil-ġejjeni. U eh, minn flok nifukaw forsi iktar fuq il-protezzjoni tad data Tama li uġib il-mistoqsija tiegħek. Sewwa saħħa nibdel il-kappell tiegħi biex nejtek, ħan nitkellem bħala shadow ta' l-aldew n nilaba tal-avukat tax-xitana ġdina dan kjesta aħna tnejn tal-istess familja politika u l-partit tiegħek ukoll kien fil-gvern qabel kellkom ukoll l opportunità għalhekk li ddaħlu li ġi ġodda. għalhekk kont qed naħseb jekk id Danimarka bħal Olanda pajjiżi huma ħafna drabi msemmija bħala wieħed mill-erba alleati jew lenin tal-Istati Uniti, il-Sekretarja Ġenerali tan-NATO huwa wkoll Danis u parti mill-partit politiku tiegħek. Wala mishtiq nkunna naf jekk inti qaċċinnu tajt pressjoni minnaħa tal-Istati Uniti illi qed iżżomm lid-Danimarka milli ddaħħal mekkaniżmi ta' viġilanza aħjar. Jew jekk m'hemmx pressjoni għall-inqas se ngħidu forsi talba ġentili minnaħa tagħhom għaliex meta rajna dan li ġara fl-aħħar xhur forsi il-kelma ehm, ħabib jew alleat għandha tiġi definita mill-ġdid. Xi mistoqsijiet mbagħad li kollegi Belġjani. Intom stess għajimtu għad il-mistoqsija fil-fat. Is-servizzi segreti kemm kienu jafu, il-gvern kemm kien jaf. U sa kemm kienu qegħdin jaġixxu min jeddom is-servizzi segreti għaliex jiena qed ikolli dejjem iktar dubju dwar jekk daw is-servizzi segreti fil-fatt jikkontrollaw xi gvernijiet u qed nitkellem anke fuq il-Ġermanja hawnhekk. Trid tissuspetta dwar daw l-affarijiet għaliex jekk il-mobile phone tal-kanċellier jiġi tappjat, is-servizzi segreti kienu jafu u ma qalu ma kienu jafu ġifiri kienu totalment inkompetenti jew kellha qalula u fil-pubbliku kienet biss għadha tilaba li ma kienx tafax dawk huma tliet possibiltajiet li naħseb fihom jien. Issa l-Belġux qed jiġru l-affajt għaliex jekk donnu s-servizzi sigriti qegħdin jorqdu ma' servizzi sigriti ta' tal-Istati Uniti u min jaf ma' min iktar, għalax qed jiġri jafu l-affarijiet u mhux qegħdin jgħidulkom qed jaħbulkom l-affarijiet jew bil-kontra kienu qegħdin jaġixxu fuq ordni ta' gvernijiet differenti minn familji politiċi differenti. Is-servizzi segreti Belġjani ġifiri ma kompletament ma jafux bxej li qed jiġri u jekk le, jekk jafu bl-affarijiet u jekk huma parti minn dik operazzjoni transkonfinali, allura mekkaniżmi ta' viġilanza li jidru li huma pjuttost effiċenti f'pajjiżkom, allura jekk daw il-mekkaniżmi daqshekk b'saħħithom, kif ma nixilhom jikxfu l-ebda ksur u jindunaw b'xej. Imbagħad fuq il-kwistjoni ta' kooperazzjoni transkonfinali din hija l-ikbar eh, l-iktar ma nafu xej dwar għax hemm ċertu pajizi li għandhom ħafna vigilanza oħrajn m'għandhom kważi xejn, imma pereżempju fil-Belġju fejn għandek Din il vigilanza kollha il-katina hija b'saħħitha daqs l-iktar ħolqa dajfa tagħha, allura jekk dawn l-entitajiet ta' viġilanza fl-Unjoni Ewropea. Kif jirnexxielhom jagħmlu s-sorveljanza viġilanza tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi sigriti u mhux biss kooperazzjoni bilaterali iżda anki fil-kuntest ta' insen dina l-entità li uffiċjalment ma teżistix imma hija biss ita fantasma. Xizziet, xizziet. Sewa, l-aħħar mistoqsija. Kellna l autorita Belġjani tal protezzjoni tad data anke fuq diskussjoni dwar kom u l awtorità Belġjana ta' protezzjoni tad data kważi kważi għat kella attitudni militanti. U kont sorpriża li qal smajtu jgħid le le kollox sew, kollox mhix ħarir xej l-ebda dejta ma ġiex eh, attakkata, kompromessa jew kien hemm aċċess ma tantx tinżil li di, implausibbli ferm, taħseb illi huma b'xi mod marbuta li ma jitkellmux anki jekk id-dejta tkun ġiet attakkata u kompromessa ma jistawx jammettu li dana seħ fil-pubbliku. Mela, kieġobkom Wilbu Flordni li għamilt il-mistoqsijiet l-ewwel id-Danimarka mbagħad il-Belġju. Grazzi tal-mistoqsija u tal-li għat issaqsi dal-mistoqsijiet u tilaba tal-avukat tax xitan vera qed nħu pjaċir. Id-dibattitu interessanti ferm fil-fatt ħafna iżjed mill-introduzzjoni. Dwar jekk l-Istati Uniti għamlet pressjoni fuq id-Danimarka ma naħsibx le. Aħna nasbu li l-Istati Uniti huma alleati qawwija tagħna, għandna kooperazzjoni tajba ħafna dejja magħhom u onestament ma nemminx illi għamlu b'xi mod xi pressjoni fuq l-awtoritajiet Daniżi biex b'xi mod forsi ma nagħmlux iktar viġilanza jew illi ma nżidux il-mekkaniżmi ta' viġilanza tagħna. U ma fl-Kongress tal-Istati Uniti għandhom sistema pjuttost interessanti ta' vigilanza fuq is-servizzi ta' intelligenza tagħhom u għalhekk ma nistax nifhem għalfejn għandhom b'xi mod jimponu fuq l-alleati tagħhom li kollhom sistema inqas minn tagħhom ma ma minx li ġrat xi ħaġa bħal din. Ir-raġuni għalfejn għandna l livell ta' vigilanza li għandna fid-Danimarka huwa dovut għal fatt illi dak huwa kompromess politiku u għal fattu koll li ma teżisti lebda evidenza jew prova illi s-servizzi segreti ta' Danimarka għedin bximot jamlu affarijiet illi mux suppost għedin jamlu. Ma kienxem diskussjoni dwar dan fil- eh, pubbliku, fossi pubbliku danis, jew minnaħa tal-politiċi, forsi perspettiva aktar radikali tista' tgħid li fil-sistema ma jeżistix bilanċ dik jew koll opinjoni personali tiegħi. Imma le, ma teżisti l-ebda pressjoni biex b'xi mod nibdlu lodda tal-kumitati u l-mekkanizmi ta' vigilanza fil-parlament jew dak independent individwali illi U dak li sar is-sena l-oħra wkoll permezz ta' din il-liġi l-ġdida ma teżisti l-ebda evidenza li tgħidilna li s-servizzi segreti ta' intelligenza daniża qegħdin b'xi mod jiksru jew jaħdmu barra minn dak li tippermetti il-liġi daniża. U għalhekk sakemm ma jkollna din l-evidenza u jiena sinċerament nittama li qatt ma konna evidenza ta' dan it-tip li eh, sistema dan iżda miex edha taħdem kif suppost. Ta' jek mela memx xej ħażin fis-sistem fil-renju danis. Oski konsern. Ara, fir-rigward Prism u servizzi tana u l-gvern tana ma naħsibx laqas li kien hemm xi kompliċità min-naħa tas-servizzi tagħna u li s-servizzi tagħna kienu jafu ma qalux lill-awtoritajiet politiċi. Meta wieħed jara r-rabja il-kanċellira Ġermaniża u r-rabtiet eh, bejn il-Ġermanja u l-Istati Uniti u l ma wieħed ma jistax jimmaġina li s-servizzi Ġermaniżi ma kinux informaw lis sinjura Merkel kieku kienu jafu naħseb anke f'pajjiżna l-istess situazzjoni, pero hemm ħaġa oħra. L-NSA hija servizz ta' intelligence militari u s-servizzi tal-intelligence militari tal-NATO uh, eh, jafu li xurxin u jkollem skambju ta' informazzjoni bejnietom. Għallek uh, eh, jista jgħat il-kas li kienem xie kompliċità jew inkella li kienu jafu le ma naħsibx. Ma naħsibx aħna bdejna bl-inkjesta, issa naraw jekk is-servizzi Belġani kienu xjafu jew le. Jiena sinċerament ma naħsibx. Naħseb illi eh, dak li għandu x'jaqsa ma' din is-sitwazzjoni hija propju l-inġenwità tal-pajjiżi Ewropej aħna kontinent eh, rispettat ħafna għaliex eh, aħna nis paċifiċi u dejjem inħarsu l bqija tad-dinja bċertu ġenwità u ma nifmux li gvernijiet nazzjonali jaħdmu biss fl-interessi nazzjonali tagħhom u għalhekk jiena ċert li xi darba jew oħra eh, se naraw li hemm gvernijiet Ewropej illi eh, eh, jissorveljaw pajjiżi Ewropej oħrajn u mhux ftit imma ħafna Dan irridu nżommu f'moħħna u il-parlamenti eh, nazzjonali għandhom rwol, eh, rwol essenzjali x'għamlu dan il-kontroll. Issa dak li ġara huwa li minn banda kien hemm din l-inġenwità un mbagħad hemm ukoll l-evoluzzjoni tat-teknoloġija li tevolvi pass iktar maġem li immaġinaw il-politiċi, un batem il-servizzi li użaw il-teknoloġiji eh, l-iktar sofistikati minnajr ma dejjem jinformaw l-gvernijiet. Eh, jiġifieri forsi Sur Obama verament ma kienx jaf dak li kienu qed jagħmlu s servizzi tal-intelligence tiegħu, possibbli li kien jaf, ma possibbli wkoll li ma kienx jaf Eh, anki importanti li jkun hemm il-kontroll tal-Kongress Amerikan fuq dak li jagħmlu servizzi tal-intelligence dan il-kontroll ilu jeżisti imma huwa kontroll magħluq ħafna, kontrollat ħafna. U li wieħed jidħol fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Parlament Amerikan tas-Servizzi ta' Kontroll tas-Servizzi tal-Intelligence eh, dan eh, propju dawk li għandhom il-possibilità li għamlu hekk Eh, huma meqjusa bħala xi ħaġa speċjali ħafna fl-Istati Uniti. Jiena ma naħsibx li l-awtoritajiet Amerikani huma gburin wis eh, eh, b'dak illi inkixef grazzi għal dak illi kixef Snowden kien propju minħabba fi Snowden illi nafu daw l-affarijiet kollha u naħseb li da se jkollu konsegwenzi kbar anki uh, fil- uh, fl-alleanza u f'kull pajjiż li għamel parti minna nittama għal-menu, naħseb illi ma nistawx nibqaw b'sebajna fħalqna. Iva, jena rrit um, ehm, nkompli ma dak li għal-sur da Decker. Iva, l-inkjesti għadhom għaddejjin, l-ġimma diħna kunu nafu l-affarijiet iktar ċar ċari eh, u fil-ġimat li ġejjin ukoll. X'kienu jafu s-servizzi? Hemm bżonn nibuġbon dan mistoqsijiet x'suppost kienu jafu u għamlu analiżi tar-riskju meta fid-daw tal-esperjenzi li kellhom fl-modi issa meta wieħed is il-każ Echelon, il-każ Swift ma setawx jew ma kellhomx immaġinaw illi kien hemm possibilità li jsiru affarijiet oħrajn bit-teknoloġija li għaw bħalissa? Din hija s-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa ma xorta m'għandniex tweġibiet preċiżi. Għalhekk naħseb illi għalissa m'għandniex informazzjoni li s-servizzi Belġjani ta' intelligence qegħdin jagħmlu sorveljanza tal-gvern da serħu moħħkom dwar kooperazzjoni bejn is-servizzi din hija il-presidenza tinterrompi hawnhekk off mic bejn il-kooperazzjoni bejn servizzi din hija xi ħaġa delikata ħafna sur Dedeker semma kooperazzjoni partikolari fil-kontest tan NATO u veru illi eh, hemmhekk settaw eh, forsi sejna konna iktar informazzjoni preċiża mis servizzi tal-intelligence militari minn dak ċivili peress li dawn għandhom kontatti man NATO għaliex eh, is-servizzi tal-intelligence fil belġu jistgħu jaħdmu biss hawnhekk fil-Belġju. Jekk issa fuq livell Ewropew aħna rridu tweġiba, jien irrepeti dak li diġà għat, hemm bżonn li jittieħdu inizjattivi min-naħa tal-Parlament Ewropew per eżempju permezz ta' twaqif ta' standards fuq il-parlamenti nazzjonali sabiex dawn u koll għandhom ikollhom kontrolli effiċjenti, servizzi ta' kontroll illi kunu ta' veru, mhux illi ma jkollhomx aċċess għal dokumenti, aċċess għall informazzjoni, eċetera. Dan huwa sforzi li jrid isir fis-snin li ġejjin minnaħa tal-Parlament Ewropew. Mbagħad fil-qosor dwar il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ħajja Privata, jien ma nafx ma jagħmlu u ma nafx x'għandhom bħala informazzjoni, aħna għandna kuntatti magħhom. Imma huma essenzjalment eh, jinteressaw ruħom fil-protezzjoni tal-ħajja privata, ġifieri jekk id dejta personali e, il eh, teħdiċ bil-moħbi minn ċerti servizzi, imma fuq dawn aħna ma nafux għaddejjien inkjesti ġudizzjarji u dawn l-inkjesti u koll se jitħlu uh, fil-kas tal-Belgacom għalix eh, kien il laqam mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin għalix il-sistemi tal, ta' dan il-Ministeru ġew eh, kienu ħakjati u kol f'dan l-aħħar xur. Eh, xhur. U dan issa però se jiġi ċarat waqt l-inkjesta. Dan huwa sanna l-aħħar mistaqsijiet tal-lum Jan Albrecht. Grazzi, ma nafx jekk għandix nkun il-persuna sa ħażina jew tajba hawnhekk, imma kollegi, vera kuntent li qegħdin hawnhekk u vera kuntent li qed issemmu d-dikjerazzjoni ta' Brussell u li qed tappellaw għall-azzjoni komuni. Naħseb li dan għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna issa minn din il-laqa bħal l-iktar puntart u mbagħad anke fir-rapport li nittamaw konkludu fil-bidu tas-sena d-dieħla. Iżda nixtieq ngħid ukoll illi meta natuħalsa lejn is-sitwazzjoni li ninsabu fiha aħna hemm it-trattat u aħna għandna tweġibiet bil-miktub mill-gvernijiet tagħkom u l-gvernijiet tal-istati membri tagħna li qed jgħidu ċaru tont li musser ser jiġdu hawnhekk fir-rigward is-sitwazzjoni tal- trattati jgħidu li sigurta nazjonali hija kompetenza esklusiva tal-istati membri u m'hemm xejn aktar xi żid ma tista' titkellem dwar xejn aktar minn hekk. U għalhekk nixtieq inkun naf ċar, mistoqsija waħda. Inti taf xini insen tindirizzaw il-kooperazzjoni ta' servizzi ta' intelligence fuq il-livell Ewropew u tindirizzaw il- mistoqsijiet dwar li ma regoli applikaw għamnek għalli xina fit-tiġt bazi legali għal din il-kooperazzjoni u mem lebda bazi legali, lebda u anki sur ta' trattat jekk segu l-interpretazzjoni tal-Istati membri u għalhekk mingħajr lajnuna tagħkom qatt mhux ser naslu għal iktar azzjoni. U skużawni milli skadil il-ħin imma l qasra saq mistoqsija, imma moment importanti għaliex politikament kifet jekk npoġġu hawnhekk u ma ngħidlu xejn ma naslu għal imkien, fis-snin li ġejjin irdu li waslu azzjonijiet U min jistaqsina? Jistaqsu lilna l-Parlamenti Nazzjonali l Parlamenti Tari Ewropej jistaqsuna s-servizzi ta' intelligence, s-servizzi segreti tal-Istati membri et din fuq skaluna iktar olja mill-Parlament u mill-istituzzjoni Ewropej ħadd ma jistalihom dawn anki jekk hemm ċittadini li qed jivvotaw għal partiti populisti li qed jgħidulhom li dan verament mhux loku Ma tistaġibx li jiġri hekk, anke fid-Danimarka, fil-Kempfil, ġurnalist investigattiv wieħed mill-laqat tagħna, refera l dan u refera dokument ta' Edward Snowden, ġifiri li najdu li Danimarka għanda kooperazzjoni mill istati Uniti msejħa Dynamo u meta nqisu wkoll dawn il-cables taħt il-baħar kif qed jiġu interċettati biex jenalizzaw l-informazzjoni bil-moħbi dawn huma affarijiet li qed jiġru. Forsi ksur, forsi ksur tal-liġi internazzjonali ma nafx, imma anke forsi tal-liġi nazzjonali u din mhix konformi ma' l-CHR u d-deċiżjonijiet tagħhom u l-artiklu 10 ta' deċiżjonijiet tal-Qorti ta' Strasburgu u l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Niedem li hija waħda mill-prinċipju fondamentali tal-, -prinċipju tal l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u anke prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea huwa l-kooperazzjoni leali u dan semmejtuh ukoll. Kuntent ħafna li semmejtuh dan il-punt surda deker. Naħseb illi il-prinċipju tal-kooperazzjoni eh, tmur li l-in mill-ftejmid bilaterali Għal daqstant, dawn l attekki allegati l-autoritajiet għal-Stat Amerikani għal eh, stati membri oħrajn fit territorju tagħhom bħal pereżempju l-attakki ta' Facebook l-Zvedizi l-GCHQ mhix kwistjoni biss tal-Iżvezja ma anke tal-GCHQ tar-Renju Unit meta jattakkaw il-kumpaniji u għalhekk hemm bżonn inxamru l-kmin fuq dan u naġixxu. Nixtieq inkun nafx qed nagħmlu x'inhuma l-passi li jmiss qed nappellaw biex nagħmlu xejn aktar għajr l-implementazzjoni tad dekjerazzjoni ta' Brussell jekk ma jamlu biex il-gvernijiet ta' tagħna, dan il-pass li jmiss ser nagħmlu, ser nagħmlu bid dekjerazzjoni ta' Brussell. Nipposponu l-affarijiet u ngħidu lin-nies li ta' parsi qed nagħmlu xi ħaġa ma fil verita ma nagħmlu xejn. Naħseb li għanna bżonn kjarifika f'dan il rigward u anke fir-rigward tas sigurtà barranija. Kif kontu qed tgħidu l-ispjunaġġ fuq l-attivitajiet barranin, il-BND fil-Ġermanja reċentament kienu ċari li huma jinterpretaw l-internet bħala xi ħaġa barranija kompletament. U jekk il-BND fil ġermania jagħmlu dan, huma jibżaw verament li jinsabu uh, li l-pubbliku jikritikom u jmaqdarom, u vera jqogħdu attenti u għalek nishtiq nkun naf mistati membru oħrajn jek xaġa bħal din mhix qed tiġri jew le. Il-President, naħseb li ħafna qed jgħidu li m'għandniex natu ktar sedat lil Brussell u jisu eh, superstat, imma li superstat jgħacim kien ieħor. Is-sur Laritzen, is-sur Dedeker u sur Rapaj. Nixtiequ twieġbu? Sur Lauritzen. Jina kont wieħed mill-kellima fl-aħħar sessjoni u għed kemm il-darba eh, kienet jgħid ħafna drabi no comment u anke fil-kwistjoni ta' Dynamo u l-kooperazzjoni bej Danimarka u l-Istati Uniti ħan pata l-istess fema, ma nistax intik tweġiba, kieku kon naf xi ħaġa xorta waħda ma stajt ngħidlek xejn għax ma jkallix il-permess li ngħid xi ħaġa fuq dan. Imbagħad fuq l-inċident Eh, li semmejt tim mhix kwistjoni tal-Parlament Danis, forsi għandha tkun u nkun kuntent li nindirizza dan il-punt. Żewġ punti fil-fatt li qed semmi imma nista' ngħidlek li ma kinitx diskussjoni sissa li fil fid-Danimarka. Il-Parlament Danis huwa devis ukoll fuq il-kwistjoni il il kwistjoni forse nista' nabar aktar mal-punti li qabel jekk għandek xi żid l-iskrutinju parlamentari jew le. Hemm numru ta' membri tal-Parlament li jgħidu li jekk nagħmlu dan insiru wkoll responsabbli. U dak jolqot ftit mid-domanda tiegħek. Forsi l-kwistjoni jekk hux il-Ministru biss ikun jaf u l-Ministru tal-Ġustizzja Danis jaf u jiena ċert 110 fil-mija iżda l-Aġenziji tal-Intelligence tagħna ta qed jagħmlu skoperazzjoni qed jagħmlu ma' servizzi oħrajn tal-intelligence jafuh dan huma u jistgħu jiksbu kwalinkwa informazzjoni li jridu, ma dan ifisser li huma 110% responsabbli. Ċi parlamentari li qed jargumentaw illi forse l-aqwa soluzzjoni huwa li l-Ministru jkun jaf kollox u mbagħad il-Ministru ikun responsabbli għal kollox u mhux kumitat ta' kontroll fil-Parlament li jkunu jafu ħafna affarijiet imma jistgħux iwieġbu u indirettament ikunu responsabbli għal xi affarijiet ħażina bħala mġiba li jsiru. Klim li minn mikrofonu minnant il-President. kompli sur Lauritsen. Mish realtà, miex, imma tajjeb ħasra. Jiena nixtieq ngħid li għandna ħafna membri mill-pajjiżi nordiċi li qed jiġu danimarka membri tal-Parlament li jgħidulna li jixtiequ jkunu membri parlamentari Daniżi għaliex eh, vera interessanti l-laqat tal-parlamentana. Jina prezenti fil-parlament nazjonali, danis, u nishtiqnajt li xikultanti konna laqat ta' dijanti u koll. Issa biex iwieġeb għal mistoqsija dwar il-kooperazzjoni, nħoss li huwa importanti illi din il-kooperazzjoni tajba tkompli u aħna ħnużaw ir-rapport illi dan il-kumitat ser ifassal. Umbat, nittamaw li nkun nistgħu nagħmlu segwitu għal rakkomandazzjonijiet fi kuntest danis, però nħoss li hemm potenzjal biex nibnu alleanzi ma' pajizi, ma' kumpaniji kbar bħal Google, Facebook, etc. Għaliex dawn interessati fis servizzi ta' intelligence kull imkien jekk qed jieħdulhom l-informazzjoni tagħhom u qed jimxu kontra l-liġi u lesti jgħinuna f'dan ir-rigward. U lesti li nagħmlu kooperazzjoni ma' Facebook, ma' Google anke dwar l-istatistika dwar kemm il-darba servizzi ta' intelligence pal awtoritajiet u oħrajn qed jistaqsuhom biex jagħtu jew jikxfu xi ftit mid-dejta tagħhom mill-utenti. Ġifieri hemm żewġ modi li nistgħu nadottaw bħala aġir. Grazzi Sur De Decker. Aħna nejxu f'dinja li hija perikoluża u il-teddit qiegħed jevolvi wkoll. Għaxar snin ilu ħat ma kien jitkellem dwar attakki ċibernetiċi imma illum dawn l-attakki saru ossessjoni għal-gvernijiet tagħna u din mhix problema tal-Ewropa biss jew tan-NATO biss il-numri ta' attakki ta' ċilizi u pajjiżi oħrajn illi eh, ġew akkużati jipprova dan. Il-problema li aħna l-Ewropej Jekk se nkomplu nġestixxu l-problemi tad-difiża tal-sigurtà sempliċement fuq livell nazzjonali u ma naslux għal livell Ewropew ġenwin, reali, naħseb illi se nsiru dejjem iktar vulnerabbli. Sfortunatament hemm eh, pajjiżi bħal Franza, bħal Renju Unit illi jemnu, joħolmu, illi iva, huma fidili bizzejiet li għadhom jaħsbu li huma superpotenzi. U fil-realtà mumiex imma xorta waħda iridu immexxu dawn l-affarijiet fuq livell strettament nazzjonali. U rrid ngħidilkom illi jiena kont uh, President uh, tal-Unjoni Ewropea u President tad-Difiża tal-, -Difiza tal U dan u l-kompetenza issa dik għal qed l-kompetenza għaddiet lill-Unjoni Ewropea. Issa x'fisser parlamenti nazzjonali illi kienu uh, fil WEU huma ministru ta' difiża u ta' sigurtà uh, tal-Unjoni Ewropea u ministru tagħna mar Parigi biex jispjega dan kollu issa hemm il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u eh, nifmuwa imma Minar ma konċepixi tal-integrazzjoni hemm il-kompetenza tal-Unjoni Ewropew u tal-Parlament Ewropew. U l-Parlament Ewropew u l-parlamentari, eh, membri parlamentari eh, jiltaqgħu darbtejn fis-sena il-Sinjur Ashton tkellmet, Sur Rasmussen u koll, imma ma kellu xej xjaqbel Eh, eh, ma kellu xaqsam xej ma dak li kien qed isir hemmhekk. Illum nafu ferm inqas milli konna nafu qabel, sejrin lura mhux il-qudiem. Issa f'din is-sitwazzjoni hemm bżonn li inħaffu u eh, ikun hemm integrazzjoni u naħdmu fuq dawk li ma jrixtiqux li jkun hemm din l-integrazzjoni tal-politika tad-difiża u da ċerti pajjiżi Ewropej jistgħu jagħmlu dan Għalbqija naħseb illi ftit pessimisti zzejed dwar ir-rol tas servizi ta' intelligence illi għom il-qegħdin il-fuq mill-gvernijiet żgur li le. Hemm bżonn li jkunu eh, kontrollati mill-gvernijiet u mill-parlamenti, pero però għandhom kontijiet jagħtu Eh, lilhom għaliex xi żbalji min-naħa tagħhom jistgħu eh, eh, ħalsu qares għalihom il-gvernijiet iva s-servizzi tal-intelligence jiltaqgħu ovvjament regolarment u kollha huma f'kuntatt nitkellem minn dwar servizzi ċivili ma dak militari jiltaqgħu wkoll issa dwar il-cables ta' taħt il-baħar aħna Eh, dana skoprejni ħivem ftajim firmaw il-Renju Unit u eh, l-Istati Uniti wara il-gwerra biex eh, jaraw il-movimenti tal-submarines u dawn il- il-cables issa ħloqna din il-prinċipji, l-istess prinċipji bejn is-servizzi satellitari u hekk bat ħareġ eċlon u llum għandna prism Ġifir il-prinċipju huwa l-istess, hemm bżonn li nagħmlu iktar, hemm bżonn li konna integrazzjoni Ewropea u naraw kif sen eh, nġeluhom jifmu illi eh, dawn il-ħolm ta' ċerti pajjiżi ta' sovranità, eċċetera, qed jagħmlu ħsara lilna l-koll xinu jiġri ċiber attakki u l-interċettazzjonijiet, eh, attakki informatiċi, ecc. Jekk aħna ma nkunux nistaw nwieġbu fuq livell nazzjonali, ma nkunux jkunux il-mezzi, aħna stess kultant ikunu vittmi ta' servizzi ta' interċettazzjonijiet ta' eh, pajjiż li huwa ġartana da' biss id-dajje fil-kosċenza Ewropea tal-Istati Membri, kaħna nibdew ma nafdawx il-xurxin, tkun ħaġa li ta' meħsara kbira l-Unjoni Ewropea nfissa. Għalek, bżon li nerġaw nibdew naħdmu biex naħolqu il-fiduċa, nerġaw nrawmu il-fiduċa permezz dawn il-fenomeni biex niskuraw illi l-Kostruzzjoni Ewropea tkompli tikber u tissaħħaħ u mux ikunem eh, xoljiment progressiv wara il-tajja u l-fenomeni ta' staġib minnaħa tal-gvernijiet illi se jistaġbu u mbatu jġibu eh, ruħom b'mod aggressiv u għalxejn u ħafna drabi dana kollu għaskapitu ta' kostruzzjoni Ewropea. Merci beaucoup, Mr. Rapaj. Uh, you want to add anything? You have to do the last. Sur Rapaj, t xi ħaġa l Le mandi xejn zit ma' dak li għalli is-sur Dekker fuq dal-punt. Mistoqsija preċiża li tista' forsi twieġeb bħala konklużjoni ta' din is-sessjoni hija l-mistoqsija x'tista' tkun is-segwitu għal dikjarazzjoni ta' Brussell. Jiena parteċipajt eh, u kont hemmhekk meta nħoloq dan il-forum, forum ta' kontroll parlamentari fuq is-servizzi tal-intelligence ftit snin ilim Jena kontent li sena wara l-oħra jizdidu l-pajizi sa permezza din il-konferenza ta' pajizi li għandhom sistema parlamentari ta' kontroll naħseb illi il-irnexxilna illi uh, inkomplu nipromovu din l-idea sabda kollu li ġara nittama illi fil-parlamenti differenti illi għandhom dan il- uh, il-kontrolli li nistaw naslu inizjattivi komuni li jistaw joħorġu pala riżultat tal-ħidma tagħna waqt il laqat li mis. Jena naħseb illi kull laqa, kull darba konna iktar sodisfatti mill-laqa ta' qabel, ġifri ta' kull darba il-xol uh, eh, aktar il-qoddim li huwa progress iva baqa' triq twila qoddimna imma Naħseb illi il-rapport illi joħroġ minn dan il-komitat u koll jissa jkun utli ħafna eh, u dwar dak illi se jsir iktar il-qoddim. Is-sur Rapaj, inti eh, aħna semmejna kemm il-darba il dikjaratori ta' Brussell din hija tmur lura għal Settembru u Ottubru tal-2010 l għata wara saret f'Bonn f'Ottubru tal-2011 2012-2013 ma kien hemm ebda laqa. Jiġifieri nasab li dak li tistgħu tagħmlu intom huwa li terġaw uh, eh, tibdew dan il-proċess u tiżguraw li l-kumitati parlamentari u l-kumitati ekwivalenti fuq livell tal-Unjoni Ewropej jerġgħu jiltaqgħu biex ikollhom dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Is-Sur Decker semma il-progress li sar jiena attendejt xiftit minn dan konferenzi mux kolla ovvjament u kienem livell ta' fiduċa li kien eh, dejjem jissaħħaħ. Il-fiduċa kienet qed tikber meta konna bon kienet l-ewwel darba illi il- membri parlamentari għamlu skambju ta' xi ħaġa importanti ġifiri li r-regoli rridu nsibuhom aħna biex nispiċċaw darba għal dejjem din ir-regola ta' disclosure, non-disclosure Eh, forsi nistaw naħsbu li fuq livell tal-Unjoni Ewropea din ir-regola ma tistax tintuża fir-rigward ta' servizz nazzjonali ta' intelligence. dik kieku tiġi minn eh, eh, servizz ta' intelligence ta' pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Din kienet xi ħaġa li importanti li nżommuha, però tiġi ehm, sfumata xi ftit, intom għandkom rwol importanti jekk tridu terġgħu tibdew dan il-proċess. Issa, jekk aħna rridu nkunu nafu kif jaħdmu s-servizzi meta jaħdmu fuq livell bilaterali dak huwa kont, imma naħseb illi il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew li għandhom jixpronaw iktar dan il-kontroll. Jiddependi minnkom, grazzi. Dan wasalna tmim tal laqgħa tagħna. jekk m'għandkomx ħtieġa urġenti li tagħmlu l-aħħar stqarrija, Sur Marajex, nixtieq ngħid li din l-laqgħat ta' nar ta' ħamis filgħaxija vera diffiċli għaliex kulħadd ikrid jilaħħaq mal-mezzi ta' trasport, verament laqqat diffiċli nirringrazzja l-kulħadd. Naf li hemm diffikultajiet loġistiċi u nirringrazzja lek l-kelliema li xorta waħda ġew. Nixtieq ngħid eh, President li jena dizappuntat li fil-Renju Unit ħsibna li eh, l-affarijiet kienu reali, mhux dokumentarju, imma nixtieq ngħid li l-affarijiet kienu eh, dokumentarju mhux realtà. president tajt li l-kontra. Kellek la żbaljajt. Nistgħu ntemmu l laqan niltaqgħu nhar it-tnejn filgħaxija fi Strasburgu. Il-lejla tajba.